You have your voting cards and you put it into the machine. Għandkom il-karti tal-vot tistgħu tpoġġhom fil-magna. Din hija sessjoni tal-vot li għandna se nieħdu xi ftit ħin. U waqt din il-votazzjoni għaw anki teams tal-filmar. U għanna anki il-ħaddima tat trasport illi edin jizuruna waqt il-sessjoni tal-vot. U aħna l-esti biex eh, eh, namlu ħelitna kolla. ċabċib għal ħaddima ta' trasporti li għamu bil-wifa. <coughs> okay, then we start. Issa, nibdew. Uh, we start with the, the vote on the... Mela, ħanibdew billi nivvutaw fuq il-ftehim provizorju li ħareġ minn negozjati interistituzzjonali tal-Koriber. Eh, mela, minu favur, dan hija votazzjoni nominali. There is one too much from E and li jennef għandhom vot eh, zejiet u l-SND u koll, mxaħat zejiet għati vota. Issa tajjeb. Tajjeb, mela, votazzjoni maluqa. 38 favur, 14 kontra u zewċ astensjonijiet. Grazzi ħafna. Grazie, signor Presidente. Dan il-vot u vot li badna d-deċedini, mux d-deċedini ġiħxek mill-arja. Ina naħlu fuq 26 xar, il-korrapporter tana eh, tijaj Agnes, illi għamlet eh, xogħol tajjeb ħafna miegħi u ma' tim kollu tijaj Robert. Segretarjat ta' komissjoni tal-komitat propament. Jan u Alina u François u il-konsulira politiċi tagħna kienu tassew tona parju tajjeb nimna u l-kol sfiq. Je tiens, je tiens vraiment à remercier l'ensemble de... Nishtiq nirringrazzja l-Kommissjon, il-Komitat kollu kemmu, għalli xemmonġa ranza kbira l-lum li turina illi aħna qegħdin nirriflettu is-sinjal li aħna jridu nagħtu ta' Ewropa Soċjali. Ewropa Soċjali li tipproteġi l-ħaddiema u illi fil-bejn il-brizi toħloq kompetizzjoni leali u bilanċat. Dimna ħafna biex nevitaw il-situazzjoni illi twassal għal firda bejn il-vant u l-punent u dan sar permess ta' ħafna xogħol, ħafna dialogu, ħafna diskussjonijiet u irna xilna illi ntejbu is-sitwazzjoni fuq il-ħaddiema stazzjonati grazzi lil kulħadd. Madam Jongerius. is Jongerius. Jina Minix se nirrepeti dawk il-nies illi diġa irringrazzjat Elisabeth f'dan id-diskors zaħri li għamlet, imma naħseb illi wkoll biex xira illi nieħu din l-opportunità ħalli nirringrazzja lil Ija Hija wkoll investit eh, ħafna mill-enerġija tagħha u ħafna mir-rieda tagħha biex tagħmel biċċa xogħol tajba u għal daqstant naħseb illi biex xira illi nirringrazzja lilek. U ilku ngħidu li fadal votazzjoni waħda fil-plenarja biss, imma jekk irnexxinna naslu sal-aħħar inkunu bdilna xi ħaġa għal ġid tal-ħaddiema u għal dawk il-ħaddiema illi iridu e, iżommu mar-regoli. Għalhekk grazzi ħafna lilek Elizabeth u lil dawk kolla li ringrazzjati u ejja mmexxu. Thank you to both of you. Ringrazzja lilkom it-tnejn għanna zewċ nisab saħħitom għawek. Issa, sir naddu biex nifotaw fuq eh, il ittira eh, dwar il-Fond Ewropew ta' Ġustament għal-Globalizzazzjoni dinja votazzjoni nominali. Minu favur? Anzi, votazzjoni maluqa. Għanna 50 favur, 4 kontra u 0 astensjonijiet. Issa. ħanaddu għal rekwiziti ta' infurzar u regoli speċifiċi għal ħaddiema stazzjonati fis-settur tat trasport bit-triq. Il-lista ta' votazzjoni hija din mela kompromess 8 minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. Issa, dena Issa dwa l emenda 108 minn favur kontra astensjonijiet ħani verifika daqxejn votazzjoni miftuħa fuq emenda 108. Il-votazzjoni maluqa. Għanna 21 favur, 33 kontra u 0 astensjonijiet. Emenda 106 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Se u ukoll votazzjoni miftuħa. And uh, the vote is now closed. Votazzjoni maluqa. 22 favur, 30 kontra u astenzjoni waħda. Allora ta' vot negativ. Issa emenda 107 minu favur kontra astensjonijiet ħanċekjaw 107 koll. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 25 favur, 30 kontra u 0 astensjonijiet. u għallura ma t-tiċ. Nadu l-kompromess 10 minn favur kontra ħan iċċekjaw fuq kompromess 10 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 22 favur, 32 kontra u astenzjoni waħda. U da kif isser? ifisser illi naddu għal kompromess alternattiv numru 10 u ser nivvotaw b'votazzjoni nominali. Vot elettroniku. E, votazzjoni miftuħa fuq e, kompromess alternattiv 10, votazzjoni magħluqa. 43 in favor, 11 against and 1 nil. Amendment uh, Amendment 115. Those in Emenda 115 minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Irridu niċċekkjaw fuq emenda 115. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 24 favur, 26 kontra u 5 astenzjonijiet. Emenda 116 minu favur kontra astenzjonijiet mm, naħseb li maddiċ. Għan iċċekjaw fuq emenda 116 votazzjoni miftuħa. And the vote is now closed on 116 and it is carried by U din għaddit b'vot wieħed 28 favur, 27 kontra u 0 astenzjonijiet u 28 min huwa favur kontra <clears throat> astenzjonijiet naħseb li ma ditx se nifverifikaw fuq emenda 122. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 28 kontra 27 favur Emenda 117 minu favur kontra astensjonijiet se nivverifikaw 117 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa fuq 117 għanna 23 favur, 32 kontra u għalek ma tiċ. Emenda 119, minu favur, kontra, astensjonijiet, jina naħseb li ma tiċ. 118. Sorry, nitċekjaw 119? Mela, għan nitċekjaw 119. Votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. 21 favur, 34 kontra. Emenda 118 minu favur, kontra, astenzjonijiet, se verifikaw 118, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. ma ditx bi 38 il-vot. Iva. Eh, Signora President, eh, ħafna votazzjoniet li qed jiġu verament viċin, forsi ħer nagħmlu kollox elettronikament mill-ewwel biex inħaffu. Naħseb li iva l-maġġoranza jappoġġawk mela nagħmlu hekk. Emenda 121, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx bi 32 il-vot, emenda 120, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma ditx bi 48 vot, emenda 123, votazzjoni miftuħa, Votazzjoni maluqa. Ma ditx bi 30 vot. Emenda 125. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx hemm 32 kontra, emenda 124 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <clears throat> U ma ddiċ. 45. Emenda 126. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U dikka ma diċ, hemm 30 kontra. Emenda 127. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit 31 favur. Emenda 128 ta' u għalek naddu għal 129 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit b-41 vot favur emenda 131 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. U hemm 26 kontra ma ditx emenda 130 132 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. u għaddit 28 favur. Emenda 133 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, ma tiċ, hemm 30 vot kontra. Emenda 10, 134, 135, 136 u emenda 137. Ħan votaw dawn kollha f'daqqa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddewx, 34 kontra. Emenda 138 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U ma tiġ b'48 vot, emenda 139. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tiġ 46 kontra. Emenda 140. Votazzjoni miftuħa fuq 140. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, 47 vot kontra. Emenda 141. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, 47 kontra. Emenda 142. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ 46 kontra. Emenda 143. Votazzjoni miftuħa. 143. Votazzjoni maluqa. 48 kontra. Maddiċ emenda 144. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiċ 46 kontra. Emenda 145. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiċ 47 vot kontra. Emenda 146. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <coughs> Għaddiċ 48 vot kontra. Sur Matan. Kontra kienet għal-qabel naħseb li meta inti għandek emendi li staru mill jennef mela jrid tista' dejk għax nirbħu l-ħin għaliex ovvjament il-Kumitat u deputati tiegħu e, huma eżempju ta' demokrazija kbira. We proceed with the amendment 100. Hanaddu għal-emenda 147. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Issa, dika maddiċ, emenda 148. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma bi 48 vot kontra naddu għall-emenda 149 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma 35 vot kontra emenda 150 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma ditx 44 vot kontra. Emenda 151. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għaddit 30 vot favur emenda 152 hija ritirata mara ngħaddu għall emenda 153 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <coughs> U għaddit, 29 vot favur. Kompromess 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għaddit 34 vot favur. Issa kompromess 13. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, bi 32 vot. Issa, kompromess alternattiv 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din. Għaddit, 33 vot favur. Kompromess alternattiv 13. Votazzjoni miftuħa fuq kompromess alternattiv 13. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, vot wieħed. Emenda Mela, peress li issa rridu ngħaddu għal emenda 199 199 You find it on page 40. Edda fuq pagina 14. Għan nsiba jena, għammi, mela emenda 199. Sibtuha, votazzjoni miftuħa. Pagina 14. Pagina 14 Ija emenda ta' Sinjura Sipel votazzjoni għada miftuħa. Kulħadd vota? Przed, e, przed e, poprawką 199 mamy... Emenda wieħed disa disa. Hemm kompromessi mistax qed nivvotaw fuq jew le?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 qed nivvotaw fuq emenda wieħed disa' disa' paġna 14 minħabba li l-bqija kollha waqgħu ċer, il-kompromess mistax ma jaqax, qed nitkelbu fuq xaħġa oħra. Minn kompromess 13 li huwa għaddatat minn kompromess differenti. Mux dejjem ħabel ma tanuta, ma f'dan il-kas għandha raġun. Xtlibna l-vot fuq emenda 13. L-alternattiv ta' kompromess 13 u allura rridu nifutaw hawnhekk tal-kas għax inkella kunu minna żball. Kieġobkom ġifieri jerġgħu konsidraw għadi. Okay. Uh, I owe Madam Jasloveka something later. Iva, għandi, nafek fjure u xaħġa wara għadi. Iva, kellek eh, raġun. Fuq kompromess 15, paġna 14 ġviri. skont il-lista tal-votazzjoni naħseb ma ftemniex, imandek raġun kek raġun qabel. Kompromess mistax, le, ma nivvotawx fuq. Because cabotage is already covered, so we... ċil cabotage diġawa kopert taħt it 12. We'll take a moment, but we'll... Uh, sekonda, ħana raw tikkwentawx, tippanikjawx nistaw nsolvu għadi. change our mind again, Madam Yashuveka. Mela, ġana bidinna fempna. Għan votaw fuq emenda wieħed disa disa. Għax diġa koprejna il-kompromess nistax fil- votazzjoni tagħna xi xiftit ehm, minuti qabel. Għax diġa votajna fuq il-kabotaġ. Marru għal wieħed disa disa. imma jen irdu nifutaw fuq kompromess mistax. I, I, can't uh, uh, uh, take your word for that because our experts here... Mela ħajkolli nemnek għax uh, esperti qed li li għal kompromess mistax. koprejna il U għallura, irridu nivotaw fuq wieħed disa disa. Il-vot u sawa miftuħ fuq wieħed disa disa. Nivvotaw wieħed disa disa kif tridu. The vote. Oh, it's open. the voting machine doesn't work. Now it works. Vote on 199, amendment 199. Amenda wieħed disa disa.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 the commentary. Il-kommentarju li għandkom fil-kommenti ta' kompromess nistax jgħid illi jaqa jekk kompromess 13 iġi adattat. Kompromess 13 ma ġiex adattat. It was not adopted. Ma ġiex adattat. And it can only fall if it is adopted. Jisa jaqa biss jekk ġi adattat ma ġiex adattat. Jek inti tħares idej kompromess l-ettax, ma ġiex adottat. That's the problem, that's the problem. The problem is that that was uh, the wrong information. Dik kienet informazzjoni ħażina fil-verità. Kena zbal fuq l-lista tal-votazzjonijiet għalek. Grazzi, ma Iva, grazzi tal tu fuq għadin. Proset, naddu għal eh, kompromess għal tabben. Iva, erġajna sa' għedin fit-triq tajba. 8 be. Vot miftuħ, vot malu. Fuq be. B. Maddiċ. Kompromess numru 16. Emenda 236. Il-votu huwa miftuħ. Signora ċer, jekk ta' jaqa kompromess, normali li tispiċċa tmur l-emendi fih dan il-kompromess li fisser li aħna qegħdin nivotaw fuq emenda mitej. Iva rridu nivvotaw peress il-vot fuq kompromess mistax kien hemm problema fuq għamela. Okay, no. That, we go to amendment 200. Emenda 200. Emenda 200. Emenda maluqa. Ah, vot maluq propjament fuq l-emenda. U ġiet rifjutata minn 32. Naddu għal disa. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. mal ġim rifjut tal-bitni 30 vot, emenda 14, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ bi 35 vot, 200, emenda 240, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 41 vot eh, nirfitat eh, minn 236 votazzjoni magħluqa m'għaddiċ bi 28 vot Tinra Vengera se titkellem? We go to amendment 205. Amendment 205 u 243 u votu miftuħ. Votazzjoni maluqa. Maddiċ 37 vot. Amendment 241, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ beba pet il-vot. Naddu għal emenda 242, mux votazzjoni għamallu, miftuħa, votazzjoni manuqa. għaddit 32 vot. Naddu għal bis numru 16 u votazzjoni miftuħa. U votazzjoni malwaqa. għandu għal paġna 23. Għamena 3-3-3 paġna 23 minn 3 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malluqa fuq emenda 3-3-3. Mumna eh, għaddit 33 vot. 3-3-4. Taqa. Naddu għallura l-emenda 3-3-2. Votazzjoni miftuħa fuq fit tlieta tnej. Votazzjoni issa magħluqa. Għaddiċ bi tletin vot. Emenda tlieta tlieta ħamsa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Grazzi vot favur. Emenda 336. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit 28 vot li 27 kontra. Imbagħad rimis taqa emenda 338 ma' emenda 339 il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U għaddit 32 vot. Emenda 340 taqa. emenda 342 taqa. Emenda 341 u 343. Tlieta erba u l-vot issa huwa miftuħ. Votazzjoni maluqa. Għaddit 35 vot, emenda 345 u l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija maluqa. U għaddit 37 vot, emenda 346 u l-votazzjoni hija miftuħa. votazzjoni għamaluqa. <coughs> Signori la Veke. Forsi jem zbal. Fa imma tlita tlita erba u tlita tlita 5 u tlita tlita sitta. umma mm, fjutati, ma la fejt nivotaw fuqom, jek ma għaddewx. Uh, Le,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 Votazzjoni miftuħa fuq 347. Maluqa, votazzjoni maluqa. Għaddit 35 vot.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 Yes, our secretariat has now given you right, Madam Jaklobeka. Uh, which means that the Segretarja ta' tek raġuni vali fisser 3-3-4-3-3-5-3-3-6 xie ġifiri madhom x'applikaw. Mela ngħaddu minu fiħal 3-4-7 u iva mek nistgħu nivvotaw. Mela il-vot issa huwa miftuħ.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 350. Flimkien ma' 353 u dawn nifutaw fuqhom flimkien. Votazzjoni maluqa. Għaddit bil-47 vot, emenda 3, 4, wieħed u tlieta erba' ħamsa u l-vot miftuħ. Il-votazzjoni miftuħa. U għaddit b-37 vot. 3-5-5 nivotaw fuqom. Nivotaw le. 3-5-2 għanna, Mr. Schuster. Nivvotaw fuq 352 u il-vot huwa miftuħ. Votazzjoni maluqa. 352. Għaddit 35 vot. 355 Naddu għal votazzjoni 357. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeġ 49 vot. Naddu għal artiklu 4, proposta tal-Kummissjoni, kompromess 19. Kompromess Il-votazzjoni hija miftuħa, issa l-votazzjoni magħluqa. Maddiċ 30 vot. Naddu għal kompromess 17 kol votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma għaddit 36 vot. 360-361 Naddu għal 362 li nivutaw fuqhom b'emenda 363 u 364. U il-vot huwa miftuħ. Il-votazzjoni jisja maluqa. Dan ġi rifjutat b'35 vot. Nadu għal emenda 21. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rridmi Mifitata 35 vot nadu għal emenda 365 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddit 32 vot, emenda 22, il-votazzjoni taqa. Kif tagħmel emenda 3662? Allura 3667 sa, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għal emenda 23, votazzjoni hija miftuħa, il-votazzjoni hija maluqa. Maddiċ vot. Kompromess numru 1, kompromess miftuħ, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit eh, għadda vot. Emenda 28 u il-voto miftuħ. Il-vot issa maluq. u għaddit 30 vot. Emenda 30, eh, vot miftuħ, votazzjoni maluqa, u għaddit 38 vot. Emenda 29, votazzjoni miftuħ. And the vote is closed. Għaddit, tlaqju 30 vot. Kompromess numru 2. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit flet voti. Nivotaw fuq 32. Votazzjoni hija miftuħa. Mela. Votazzjoni magħluqa. U għaddit per 34 vot, kompromess tlieta, huwa miftuħ, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit bżewġ voti. Emenda erba, votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Għaddit 38 vot. Le. Iva. Emenda 41. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit eh, f-45 vot. Ngħaddu għal emenda 42. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Maddiġ bi 39 vot. Vot emenda 43 vot miftuħ. Vot magħluq. ma maddiġ b-46 vot kompromess 4a votazzjoni miftuħa u votazzjoni maluqa maddiġ b-33 vot ah, kompromess alternativ 4a votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa Ah, jaddi. 38 eh, vot. Emenda 46. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi b 42 vot. Emenda 47, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ bi 43 vot. Emenda 49, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuħa. Ma taddiċ 29 vot. Emenda 48. Votazzjoni miftuħa. Fu l-emenda 48. Votazzjoni marruqa fuq l-emenda 48. Maddiċ. 46 vot. Emenda 50. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit bi 31 vot. Emenda 52. Din ta' emenda 51 ta' Emenda 53. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 53. Votazzjoni marruqa. Għaddit bi 41 vot. Emenda 54. Votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni marruqa. Għaddit 35 vot. 55 ta' 56 ta' 57. Votazzjoni miftuħa u l-emenda 57. Votazzjoni marruħa. 46 vot favur. Naddu għal kompromess B. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit 34 vot. Issa marru għal emenda 65. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, vot wieħed. Għamenna ħamsa. Votazzjoni miftuħa. Marwa. Maddiċ. Emenda 72. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuwa. Fuq l-emenda 72. Maddiċ. Emenda 69. Votazzjoni miftuħa. Fuq l-emenda 69. Votazzjoni manuwa.

Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U di taddi bi 32 vot. Tlita u tmenin, erba u tmenin u u hamsa tmenin jaqaw u naddu għal kompromess numru seba, Il-votazzjoni miftuħa fuq il-kompromess numru seba. Il-votazzjoni marruqa fuq il-kompromess 7 u din taddi bi 34 vot. U issa naddu għal recitals. Emenda 96. Il-votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 96. Votazzjoni marruqa. għaddit b-34 vot, emenda 97. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Maddiċ 46 vot. Emenda 98. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. maddiċ uh, eh, bi 30 vota. Emenda 99, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruna fuq l-emenda 99. U di għaddi bi 34 vota. Isanna l ħar vot fuq il-opinjoni kif ġiet emendata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni mal-waqa. Mal-waqa. Eddit bi 30 vot. 22 kontra u 2 eh, astenuti. Signora Xlavega, jena naf il-vot il -vot tiegħi ma mbidilx imma nishti eh, not il-vot ti għaj bħala vot kontra. It will be 23 instead of 12. Mela 23 flok 22 kontra. Grazie tal-li appoġġajtna, Signora Jaxloveka, għax ebbek votajna bil-mod ġust, grazzi li kulħat, kienet sessjoni ta' votazzjoni komplikata u l-lista ta' vot kienet u kol komplikata anki l-lista ta' kompromessi kienna la appoġġ minant ħafna minnkom illi huma kienu informati fuq kif għanna nivvotaw. Pero principalment Nishtiq nirringrazzjakom il-kollax kif aħna kollha nafu f'dan il-komitat din is-sessjoni ta' vot u dan il-suġġetti li votajna fuq huwa importanti ħafna. Melissa saħanna il muturi u ngħaddu issa fil-parti daqsxejn iktar inqas komplikata u appoġġawna nitlobkom ta' appoġġawna biex namlu l-votazzjoni f'kull dettal. Nibdew bil-kompromess 10. Eh, ollu idejkom, kompromess 10, numru 10. Signora President, tista tispiega għanna x'qedin nevvotaw għax il-lista tagħna tibda bil-kompromess numru 8 u jien da xejn waħda konfuża. Sitzne wir sind jetzt alle wieder wach, Grazzi, Signora President, aħna kollha omna. Yes, we are voting on... Et nivvotaw fuq il-rapport ta' George Bach. u għed se nivutaw fuq il-kompromess numru 3, nollu jdejna. Favur. Kontra. U dana kien a favur tal-kompromess numru 10. Issa naddu għal kompromess numru 11 fit-tini paġna. Il-votazzjoni miftuħa? Neprovaw, neprovaw, namlu billi nollu idejna. Eh, kontra, astenzjoniet, għaddit, għadda l-kompromess. Issa għaddu għal-kompromess 12. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għadda. Kompromess 13a. Favur kontra. Hawnhekk se jkollna nagħmlu verifika tal-kompromess 13 biex inkunu preċiżi. Mela l-votazzjoni miftuħa fuq il-kompromess 13a. Memx għalfejn turru dikom. Ivvutaw, ivvutaw bil-magna. Ivvutajtu fuq il-kompromess A, 13a, unar u l-vot. Mela għana 46 favur. Emenda 88, favur. Kontra. Astensjoniet, maddiċ. Emenda 89, favur. Kontra. Astensjoniet, għaddit. Kompromess 13, favur. Kontra. Astensjoniet, għaddit. Issa naddu għal kompromess 14, favur kontra. Irridu namlu verifika tal-kompromess 14. Nerġu niprovaw bidejkom, mela. Il-kompromess 14, u favur, u l idejkom, kontra. Mela tajjeb, għaddit, għadda l-kompromess. L-emenda 99, favur, kontra, astenzjoniet ma ddiċ mm, emenda mija favur kontra astenzjoniet ma ddiċ mija u favur kontra astenzjoniet għaddit mija u tnejn favur kontra astensjoniet maddiċ. Issa naddu għal pagna numru 10. għal emenda 122. le, allora 123, favur, kontra, astensjoniet, maddiċ, 124. Favur. Kontra. Namlu verifika fuq l-emenda 124. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit 41 vot. Emenda 125. Favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Kompromess 15 favur kontra astensjoniet għadda. Issa naddu għal pagina 13. Kompromess 16. Favur. Kontra. Astensjoniet għadda. Issa il pagina 15 Mela dwar paġna 16. U l-emenda hija l-emenda numru 155 favur. Kontra. Irridu nagħmlu verifika hawnhekk fuq l-emenda 155. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet 29 vot. Il-kompromess 17 favur kontra Astenzjoniet, għaddit emenda 160 favur kontra Astenzjoniet, ma għaddiċ 161 favur kontra għawnek se konna namlu verifika fuq l-emenda 161 il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa, maddeċ b-40 vot. 162 tiġi tirata, 163 eh, mela sa, favur, kontra, namlu verifika fuq din il-emenda 163. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diġ bit 32 vot. 164 favur. Kontra. Astenzjoniet ma diġ. 165 favur kontra, astensjoniet ma maddiċ. 166 favur, kontra, astensjoniet ma maddiċ. 167 favur, kontra, astensjoniet ma maddiċ. 168 favur, kontra, namlu verifika fu l-emenda 168 votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluħa. Maddiċ. Berbejn vot. Issa għandu kompromess 13 favor kontra astenzjoniet għaddit. Namlu verifika fuq il-kompromess numru 18, votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni fuq il-kompromess 18 issa maluq. Għadda bi 33 vot. Issa għaddu għal-kompromess 19. Favur. Kontra. Astenzjoniet għadda. Emenda 181 favur. Kontra astensjoniet maddiċ 182 favur kontra namlu verifika fu 182 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa u dana din għaddit b-27 vot Issa l-emenda 183 favuru. Kontra. Astenzjoniet. Nasib li ma diċ namlu verifika fuq din l-emenda 183. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni fuq l-emenda 183 issa marruqa għaddiet b'vot wieħed. Emenda 184, favur. Kontra. Verifika fuq l-emenda 184, votazzjoni miftuħa. Issa il-votazzjoni marruqa. għadit bitlet voti. Iva, sili kjotis. Il-kompromess numru 1, favur. Kontra. Astensjoniet, għadda. Kompromess numru 2, favur. Kontra. Astensjoniet, għadda. Kompromess numru 3, favur kontra astensjoniet għadda. Premessa numru 3, favur. Għanna, skużawni, għanna l-emenda 25. Favur? Kontra? Ah, Għaddi, għaddit. Premessa numru 4, emenda 26 nevutaw fuqa il-emenda favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 27 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Verifika fuq l-emenda 27 votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni maluqa għaddit bi 29 vot. Emenda 28 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Kompromess numru 1, favur. Kontra. Astenzjoniet għadda. kompromess numru 5 favur. Kontra. Astenzjoniet għadda. Kom Emenda 44. Nivvutaw fuq dan din l-emenda. Favur. Kontra. Astensjoniet. Għaddit. Kompromess numru 9. Favur. Kontra. Astensjoniet. Għadda. Eh, premessa 8a. Favur L-emenda 47. Favur? Kontra. Astensjoniet. Addit. Emenda 48. Favur? Kontra. Astensjoniet. Maddiċ. Emenda 49. Favur? Kontra Namlu verifika fuq l-emenda 49, l-votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni maluqa. Ma ddiċ b-34 vot. Kompromess numru 6, favur. Kontra, astensjoniet, għaddit. Kompromess numru 7, favur. Kontra, Astenzjoniet għaddit. Kompromess numru 8 a favur kontra Astenzjoniet għadda. Emenda 62 pagina 25. Favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 71 favur. Kontra. Namlu verifika fuq l-emenda 71. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. bit 28 vot. L-emenda 72 issa, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa nivvutaw fuq la bozz ta' opinjoni kif ġiet emendata. Kif ġi emendat? Il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għadda bi 32 vot. 14 kontra u 7 astenzjoniet. Issa nivutaw fuq proposta tal-regolament tal-Parlament u tal-Konsil li nemendaw regolamenti biex nadattaw e- e- il-rapport ta' eh, Veronika Lope Fontanis. Kompromess alternativ tminja. Il- il-votazzjoni miftuħa namlu namlu votazzjoni elettronika. Kompromess numru 8. Il-votazzjoni miftuħa, sal-votazzjoni maluqa. Għadda b-31 vot. Issa naddu għal paġna numru 4. L-emenda 14 u 124, kollha flimkien. Votazzjoni miftuħa. Iva. President. Illa la kultant namlu votazzjoni nominali u kultant le, ma nifemx għalix Issa qed nagħmlu votazzjoni elettronika. Però imma għax rapport baħ ma użajniex il-votazzjoni nominali, ma nifimx għaliex fċerti rapporti nivotaw mod u fċerti rapporti vot Hija ħaġa komplikata meta ngħaddu jena eh, għalix eh, jena nkun irrit eh, nasal għal rizultat ġust. U allora irrit nizgura illi kull vot jiġi ikkonsiderat. Hemm ċerti listi ta' votazzjoni illi huma iktar komplikati u nistgħu nivutawhom ħafna drabi billi nollu idejna, però issa se nerġgħu lura fuq il-votazzjoni nominali biex niżguraw illi kollox ikun tajjeb biex ma jkollniex dik is-sitwazzjoni li wara ikolna sensazzjoni li <clears throat> l-votazzjoni ma kienieċ tajba. U nirridu nevitaw din is-sitwazzjoni. U dan jfisser allura li issa rridu namlu dawk l-emendi kollha minn 14 għal 124 votazzjoni nominali bħala emenda waħda, il-votazzjoni issa miftuħa. Issa il-votazzjoni issa maluqa u għaddew dawn l-emendi b-49 vot. Emenda 125 li taqa. Nadu għal kompromess numru 9. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa fuq il-kompromess numru 9. Maddiċ maddiċ bi 32 vot il-kompromess alternativ numru 10, il-votazzjoni miftuħa u l-votazzjoni issa maluqa. And it is carried by 37 votes. Għaddit b-37 vot. We go to page 7 and amendment 140. Issa nadu għal pagina numru 7, emenda 125, eh, votazzjoni miftuħa. Na, 45, pagina 7, il-votazzjoni miftuħa u issa l-votazzjoni mal-waqa. Għaddit 20 vot. Jekk inti tista' tina l-paġina, numru tal-paġina, x'aħna mhux ukoll qed għandu l-istess lista ta' votazzjoni u mhux hemm jikkorrispondi għall-istess paġina, allura forsi iktar faċli. I'll try to not to do that. Se niprova namel kif qed tajt int. Naddu issa għal kompromess 10 u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit b-51 vot. U issa il-kompromess na għanna l-emenda 156. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. 156. Ma b bżewġ voti. Il-kompromess numru 11, votazzjoni miftuħa fuq il-kompromess 11, il-votazzjoni marruħa. Maddiċ, b'sitt voti. Kompromess alternativ 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. għadda bi 43 vota. Issa naddu għal kompromess alternativ 13 il-votazzjoni miftuħa il-votazzjoni maluqa għadda bi 30 vot il-kompromess numru 12 Le, naddu għall-emenda 19. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malwa. Ma diċ. Emenda 166. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa għaddit berba voti. Emenda 167. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit ħames voti, b'differenza ta' ħames voti. Emenda 169 u l-emenda 168 huma identiċi. U nivvotaw fuqhom bħala emenda waħda. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit b'sit voti, b'differenza ta' sit voti. Emenda 168. u 72 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maruqa. Għaddit 44 vot. L-emenda 173. Ma nivutawx fuq l-ol parti. It-tieni parti it-tieni parti tal-emenda 173, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ma deċ. Il-kompromess alternativ numru 14. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għadda. B'differenza ta' zewġ voti. Il-kompromess Naddu għall-emenda 188. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ma ddiċ b-46 vot. Emenda l-edin taqa. Emenda 193 l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa għaddit b-34 vot, emenda 194. Il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa. ma għaddit differenza ta' żewġ voti. Emenda 195, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Ma ditx. Bid-differenza ta' 11 il-vot. Emenda 196, il votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddit. 197. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit berbejn vot. Issa għaddu għal l-emenda 198. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma' diċ Emenda 20, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit bi 45 vot. Emenda 199 taqa. Emenda 200 stenni votaw fuq l-emenda 200. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruħa. Maddiċ Emenda. Mitej u wieħed. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet b'31 vot. Emenda 202. Votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni marruqa. Maddiċ Emenda 203, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Mandirġ. Emenda 204 u ħamsa nivutawa flim nivutawu flimkien. Bħala emenda waħda. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maruqa ma ddiċ bi 32 vot. Emenda 206. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 207. Dina taqa. Anki le, mit emenda 207 taqa mela naddu issa l-emenda 102 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marwa. Għaddit b'differenza ta' vot wieħed. Emenda 21, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. għadiet bi 30 vot. Emenda 209 taqa, emenda 210. Se nivvutaw fuq din l-emenda 210. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 211, l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marwa. Madiċ. Emenda 213 flimkien mal-emenda 214 er, l-votazzjoni miftuħa il-votazzjoni maluqa għaddew b'differenza ta' vot wieħed. Emenda 215 taqa u anki l-emenda 212. Ma nista' ngħaddu għall-emenda 216. L-emenda 216 l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. għaddit 44 vot. L-emenda 217 le ta' mela naddu issa għal 217 u 218 jaqaw mela naddu issa kompromess alternativ 15a il-votazzjoni miftuħa. Kompromess 15a votazzjoni maluqa. Dina dan jaddi bi 33 vot. Nadu għal kompromess 15 bi. Votazzjoni miftuħa. 15 B. B. Nivota fuq il-kompromess 15 B. Il-votazzjoni miftuħa u s-sar votazzjoni marruħa. Okay, we are. Okay. Are we voting on compromise 15? Yes. Yes, uh, and the, the vote on. Compromise 15B. Il-riżultat huwa 31 favur u 16 kontra. Allura ngħaddu għal kompromess 14. Dana jaqa' Naddu għal-emenda 235. Sibtuwa? Amendment 235. Uh, 235, ħan fuq din l-emenda. Votazzjoni miftuħa fuq 235. Votazzjoni maluqa. Għaddit 35 vot favur. Kompromess 15 ċe. Votazzjoni maluqa. 33 vot favur. Issa, emenda 245. 245. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 246. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa fuq 246. għaddit. Kompromess 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għaddit 35 vot favur, emenda 248. Ħanif nivvutaw fuqa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 248. 248 emenda ta' Simon Christensen. Dina ta' Where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 Emenda 254 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit b-29 vot favur. Emenda 265. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Issa. Naddu għal 266 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ditx. Emenda 67. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ditx. Kompromess 17. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 35 vot. Anzi, 53 vot favur. Emenda 271 l assendi talab vot maqsum ħan nifutaw l-ewwel parti minu favur. Minu kontra? Anzi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 38 favur. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mattiċ 31 vot kontra. Emenda 272 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 28 vot favur. Naddu għal-premessi. Emenda 25. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. It is Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa, uh, kompromess alternativ numru 1. Votazzjoni miftuħa. Lili bidli. Votazzjoni magħluqa. Għadit. Ħanaddu issa għal emenda 2 ta' Sinjura Lobe Fontanje. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ما tiċ. Mm. Emenda 35. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ما tiċ. Emenda 36. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Ma ħadimx. Mela, ħanerġgħu nippruvaw. Issa qed jaħdem. Ivvutajna fuq 36 u r-riżultat huwa illi għaddit bitlet voti. Emenda t-nejn, anzi kompromess t-nejn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess alternativ t-lieta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 30 vot favur Kompromess serba. Votazzjoni miftuħa. Għaddiet 50 vot favur. Issa nifutaw fuq emenda 56. Votazzjoni miftuħa. Emenda 56, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit b-47 vot favur. Kompromess 5, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit 50 favur. Emenda 63 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 64 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadid. Kompromess sitta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, Għadid, 50 vot favur. Emenda 71, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, Ma diċ, emenda 72, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Bitlita u 40 vot favur emenda 37. Taqa. U naddu għal kompromess 7. Sur Matan. Euh, merci Madame le Président. Moi j'aimerais que... Merci. Nixtieq nispjegaw li Inota li memuża ma' emenda eh, wieħed u sebejn. Eh, supposti jinnovataw skont menda wieħed sebejn u xek. Kif ikkasir faqajtuha? Inkella ħan nispiċċaw vot negattiv għall-aħħar kontra emenda li tkorrespondi magħha. Amendment 73 uh, is... Uh, emenda 73 hija kompatibbli ma' emenda 71 u ta' jekk tgħaddi 72. U l-kommenta u ekwa bla mikrofonu. Dana skont ir-regoli tajt il-President, mela għaddu għal-kompromess seba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 48 vot favur. Naddu għal kompromess alternattiv 7a. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 31 vot favur. Kompromess alternativ seba' b dan infutaw ħemela Iva, Seba b votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għanna 32 vot favur. Issa naddu għal-emenda 11. Sibtuwa? Emenda 11? Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Fuq amenda 11. Għaddit 34 vot favuri. Issa emenda 95. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit bi 33 vot favur. Emenda 97. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Ma ditx, b-49 vot kontra, emenda 98, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit bu 51 vot, issa emenda 99, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet b'41 vot favur, emenda 100, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet, le, anzi, maddiċ, tajt il-President, maddiċ għal vot wieħed. Emenda 101, votazzjoni miftuħa, għan eh, hemm xi ħadd mill-PPE żejjed. Xorta għad hemm xi ħadd 37 vot kontra. Naddu għal emenda 12 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. U għallura issa ħanifutaw fuq eh, l-abbozz tal-opinjoni hekk kif emendata, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kulħadd ivvota? Iva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

Friends, I want to thank you for this vote. Kollegi, nirringrazzjakom ta' din is-sessjoni ta' votazzjonijiet. Issa, dawk li ma jixtiqux jattendu għal punt li jmiss fuq l-aġenda kieġobhom iħallu s-sala. Eh, merħba bikom jekk tixtiequ tibqgħu hawnhekk u tisimgħu l-mistednin imma jogħġobkom dawn id-diskursati ta' bejnietkom tidu tagħmluhom barra. Grazzi. Yes, well then we proceed with our ordinary meeting after this voting session. Uh, next. Mela, għankomplu Billaqa, il punti li jmiss hija l-evalwazzjoni tal-aġenziji taħt il- li għaw taħt il-mandat tal-Komitat EMPL. Għanad dil kelma l komissjoni Għanna dil direttur ġenerali, eh, direttur ġenerali Jost Korte, ik joġbok. informa ftit. Sinjur Iva, wa pjaċira lija illi jatawek ma'kom biex niprezentalkom riżultati tal-evaluazzjoni esterna tal-Aġenziji Ewropej li jaqgħu taħt il-mandat tal-DGTI. Qed nirreferi għal Eurofund f'Dublin, City Fund f'Thessaloniki, DTF ġewwa Turin u il-EU OSHA f'ġewwa Bilbao. Dawn l-aġenziji huma pjuttost differenti. Imma Eh, xorta waħda tajjeb li minn żmien żmien naraw daqsxejn kif huma sejrin u għalhekk il-Kummissjoni saqsiet lill-evalwatur estern biex janalizza ftit il-prestazzjoni tagħhom. Imma l-ewwel net ħa nippreżentalkom ir-riżultat ta' din l-evalwazzjoni esterna għaliex tajjeb illi kollox naraw fil-kuntest usa tiegħu. Hemm numru ta' affarijiet li qed jiġru f'dawn l-aġenziji Fil-fatt hemm tliet proċessi għaddejjin bħalissa u ma nixtieqkomx li titħaltuhom għom eh, għaliex huma tliet proċessi importanti. L-ewwel nett hemm l-evalwazzjoni li ħanippreżentalkom issa fi ftit dettall. Dan huwa proċess awtonomu illi beda fl-2015 u imbagħad l-evalwatur eh, spiċċa din il-biċċa xogħol kmini din is-sena. It-tieni proċess huwa proċess ta' trialogu u dan huwa fuq ir-reviżjoni tal-regolamenti fundaturi ta' tlieta minn dawn l-aġenziji. Fil-fatt l-ewwel trialogu kien il-bieraħ. L-iskop hawnhekk huwa li regolamenti fundaturi jkunu konformi mal-approċċ komuni li inqabel bejn l-istituzzjonijiet li kien maqbul bejn l-istituzzjonijiet fl-2012. It-tielet avveniment li zed wieħed eh, riċenti għal proposta tal-Kummissjoni li titwaqqaf awtorità għax-xogħol iġifiri tkun il-ħames aġenzija illi taqa taħt il-mandat tal-komitat ta'kom. U dika sessir eh, prezentazzjoni dwara anka mill-Kummissjoni Marjana Tyson ġiet nistidna f'dan il-komitat fl-24 ta' Mejju. Naturalment, dan kollu li semmejt jorbot ma' xulxin imma nitlobkom illi tqisuhom b'mod separat ukoll. L-ewwel ħaġa l-evalwazzjoni tal-erba' aġenziji. Dan li ħansemmi huwa riżultat tal-evalwatur estern biss, iġifieri li ħansemmi issa mhuwiex neċessarjament il-fema tal-Kummissjoni hija sempliċement għalilna l-evalwatur estern, il-PPMI Aquis, illi rebaħ il-kontratt u għalhekk għamel l-evalwazzjoni għalina. U wara illi nisma il-kontributi il-lum, imbagħad il-Kummissjoni se tressaq dokument ta' ħidma illi huwa pjanat illi jkun adottat jidilli eżattament wara l-vakanzi tas-sajf. U f'dak l-staff working document ser ikun hemm ir-reazzjoni tagħna għall-evalwazzjoni esterna. Barra minna hekk nippruvaw illi dik eh, dak id-dokument ikun kemm jista' jkun speċifiku jitkellem dwar x'azzjoni hemm bżonn biex titjib il-prestazzjoni ta' xi aġenzija jew oħra. U eh, dak kollu li tistaw tajdu intom, samma niġi biex niproduċi dokument aħna se nikkonsidraw. Il-Komitat tal-Parlament kien involut anka mill-kontratturi nifsu, naħseb li l-MPs kollha kienu mistiedna biex jipparteċipaw f'intervisti u fl-evalwazzjoni. Apparti minn hekk intom irċivejtu wkoll minn għandna eh, ir-rapporti il-ġimgħa l-oħra u ta' qabilha jidhirli. Mela, ħalli ngħidulkom eh, ta' fuq fuq x'inhuma il-riżultati enin ta' din l-evalwazzjoni. U l-istruttura ser ikun fiha tliet punti għal xaħna tlabna l-evalwatur janalizza tliet affarijiet. L-ewwel nett. Tlabnieh biex ħares lejn ir-relevanza l-effiċenza, l-effettività u il-valur miżjut ta' kull waħda mill-aġenziji b'mod separat. It-tieni ħaġa tlabna lill-evalwatur biex janalizza il-rabta bejn dawn l-aġenziji dak li aħna nsejħu l-perspettiva trasversali, identifika eh, sinerġiji li sta' jkun hemm jew inkella duplikazzjoni fil-mandat tagħhom. It-tielet tlabniħ janalizza wkoll x'jista' jkun ix-xenarju għal ġejjini ta' dawn l-aġenziji fosthom it twaqif anka tal-it-twaqqif possibbli tal-awtorità għax-xogħol. Dak huma t tlet affarijiet illi tlabna lill-evalwatur biex janalizza b'mod speċifiku. U hekk għamel. U qabel ma nagħtikom riżultati, importanti nispjegalkom kif ħadem l-evalwatur. L-evalwatur fil-fatt dawn il-punti kollha qabbilhom ma dak li kienu qabel l-inkarigi tal-aġenziji. jiġifieri huwa analizza il-regolamenti, suppost qed jagħmlu dawn l-aġenziji, analizza wkoll il-programmi, programmi ta' ħidma adottati mill-Aġenzija u kien ma' dawn kollu illi il-punti kollha speċjalment it-tieni u t-tielet ġew maqablin. Iġifieri dana ma kienx eżerċizzju politiku, eh, ma fukax fuq xista jkun, eh, xista jsir idealment, dak jkun eżerċizzju interessanti kieku. Eh, speċjalment li set aġenziji antiki, interessanti li wieħed jevalwa dak kiku imma mhux hekk tlabnieh l-evalwatur, aħna tlabnieh jagħmel eżerċizzju tekniku u dan nixtieq nenfasizzah għaliex eh, eh, ma kienx dak li tlabna. Mela, dawn it-tlet punti, evalwazzjoni individwali, perspettiva trasversali u t-tielet il-futur. Mela, L-ewwel nett Fuq l-ewwel punt, xi konkluda l-evalwatur? Il-konklużjoni kienet waħda pożittiva ħafna. Konklużjoni kienet illi dawn l-aġenziji eh, operaw mod effettiv, eh, waslu riżultati pjenati, laħqu l-miri li kien hemm fil-programmi ta' ħidma kontribwixxew lejn l-anijiet ġenerali. Imbagħad kien hemm anke ċertu rakkomandazzjonijiet tal-titjib Eh, kultant kienu dwar il-kwalità tal-riżultati, anka vis-a-vis il limitazzjonijiet budgetari, kultant eh, minħabba min fit-twasil ta' riżultati u anka kwistjoni għandhom xaqsmu għal-aċċessibilità tal-prodotti ta' dawn l-aġenziji u dan jorbot mal-kwistjoni ta' komunikazzjoni fil-fatt sfortunatament naħseb li ħafna minn dawn l-aġenziji mhumiex viżibbli biżejjed quddiem il-pubbliku hemm barra Eh, huma viżibbli ħafna għal dawk li jaħdmu fl-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, aħna iva familjari magħhom imma l-bqija tan-nies hemm barra ma tantx jafu bihom. U dik kienet xi ħaġa illi l-evalwatur semma huwa punt importanti. L-aħħar punt huwa l-bżonn illi nanalizzaw sew kemm hemm konformità bejn il-prioritajiet tal-Aġenziji u l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea, mhux qed ngħid il-prioritajiet tal-Kummissjoni, imma l-prioritajiet ġenerali tal-Unjoni Ewropea naturalment iridu jikwidaw il-ħidma ta' dawn l-Aġenziji peress li huma Aġenziji tal-Unjoni Ewropea. U f'dak ir-rigward ukoll hemm lokal titjib kwajt l-effiċenza u koll kienem konklużjoni simili, il-konklużjoni kienet livell li ta' effiċenza minkejja il-tnaqis fil-budget u tnaqis fil-staff. L-Aġenziji xorta waħda marru tajjeb. L-istruttura u l-kompożizzjoni tal ports eh, manageriali ta' tliet eh, aġenziji minnhom, iġifiri, il-Eurofund, Sidfork u il-Juwasha, dawn għandhom board manageriali illi kull eh, li fih 87 il-membru, kull aġenzija għandha bord ta' 87 membru u ikkonkludew li din l-istruttura għandha vantaġġi kbar anka jekk dawn ma jikkonformawx mal approċċ komuni. Dan konna qbilna fuq fil-2012 meta kien sar sforz biex nagħmlu streamlining tal-gvernanza tal-aġenziji. Illum aħna kena struttura paralizzata, id-madu darba kienet naqa differenti, l nżommu din l-istruttura ta' trasformazzjoni hija ħagġa naqqa naqa differenti, għax aħna ehm, ma rridniex formulaw din il ir-regolament. Ma rridna nbidlu xejn. Fuq relevanza tal-output u servizzi, il-konklużjoni relevanti kemm għall-istituzzjonijiet, ġviri dawk li jitolbu l-output sana, kif ukoll għal si perspettiva minn isfel sa fuq. Però il-proċess ta' pjanar tal-Aġenzija u l-imtazzjonijiet ta' riżorsi jħolqu distak bejn dak li huwa mistenni. me komissjoni stati membri dak li jistaw joffru, ġifiri ovvjament għandek eh, ċertu limitazzjonijiet ma jistawx jwieġbu mod eh, effiċjenzi. U anke valur miżjud tal-Aġenziji Tripartit naħseb li eh, l-evalwaturi konkluda li l-karatteristiċi ta' din istruttura jivqu vantaġġ kbir. Ġifiri, hija konklużjoni pożittiva ferm. Però mbagħad għandek ċertu mistoqsijiet illi hija iktar orizzontali fuq koerenza tax xogħol li sar minn qabel u allura l-valwazzjoni identifikat li ħafna drikib bejn l-aġenziji fuq livell tal-mandat tagħhom separat, jekk inħarsu lej Sidifop u Training Foundations li huma tnej parti minn politika ta' taħriġ u allura b'ċertu mod hemm overlap hemm nice keep imma il-pejżata ma jħarx problemi għaliex għandhom ambitu territorjali differenti għaliex eh, Torili jitkellem biss fuq Pariżi terzi u fuq jitkellem biss fuq sati membri tal-Unjoni. Iżda hemm lokal titjib fil-kooperazzjoni bejn aġenziji bħalissa bilaterali ġibi aġenzija waħra ta' darba ta' darba fil u l-iktar għandha xaqsaħ mal-skambi eh, ta' informazzjoni tal-ħjar prassi. Imma m'hemmx pjena strateġiku biex ikun hemm koordinament ħjar biex dak li jkun ikun jista' jagħmel tajjeb għal sfidi tal-ġejjini. U hemmhekk għandna wkoll rwol għalina fil-Kummissjoni biex inħeġġu l-aġenziji biex jitejbu l-koordinament bejnietom. Fl-aħħar, l-analiżi għal ġejjini x'inhu? Bella, mistoqsija interessanti tal-evalwaturi kienu xie xenarji merger ġifiri. Tajb li naqdu xuħud minnom, un għam. Per eżempju, s-sedda fopu fondazzjoni ta' taħriġ, jidifand e, illi rajna xinu ma' il-benefiċċji tal waħduhom imma għadna li huma qalu li l-esperti qalu li kienet se tiġġilhom it-salzolhom il-ħuta. U kien ikun l-evalwatur kien jasal konklużjoni differenti u ċar illi diskutajni għama t tessani li mandiġ intenzjoni illi li ħorġu b'iktar inizjativa ktar importanti f'dan ir-rigward. fid-dawl ta' dan il-xenarji differenti aħna edna l-umma li ħikunna għaffas għal-kooperazzjoni sforzata, skużani ta' dan il-klim tekniku, <laughs> imma dan mux klim tijaj, ma nasib tif mux għetni t xek. Dan jfisser li ħana poġġaw għahja kooperazzjoni bejn l-aġenziji u iktar ikunem sinerġija Issa fuq il-forum u sinerġija bil forum u l-autorità tax-xogħol il jedu ma jeżistix imma ovvjament il-Kummissjoni kienet resqata, resqita xi xurilu. Hawnhekk l li ħarsu ftit li kif jistgħu jaħdmu flimkien eh, l-antiki mal-ġodda. Imma jekk ikun hemm il- din il-kooperazzjoni bil-antiku ġdid xart għandha l-lok limitat ħafna ta' kooperazzjoni u l-ek il-Kommissjoni titterġa lura li jkun f'mejju meta tippreżenta l-proposta u titibatti l-problema li xumma differenti ħafna bejnita. E, xi darba meta jkunu fokati fuq ir-riċerka e, ikunu riċerka fuq il-ella, e, fuq il-riċerka jemot, imma ella mhux fokat fuq ir-riċerka. U dan jgħin l-istati membri biex jaħnu aħjar flimkien milli jagħmlu llum hija struttura ta' appoġġ. E, allura, vera riskjuż li tqabel aġenziji ma jnaqalela qatt ma ħanqabla ma dawk li diġew ma fil-mandat tagħna. Irik kan ħarġ bik ukoll l-Eurojust jew l-Europol għal dawn l-affarijiet għaxi veru li tissogra ftit jekk tqabbilhom għaliex huma diffiċli tqabbilhom imma jekk inti ħadd l uffiċjali nazzjonali irridu naraw jekk nistgħu xirnexxu biex ikonna spezzinijiet komuni biex jipprovdu l-ċittadini Ewropej li tmu f'pajjiż ieħor bil-konformazzjoni. Dan jiġba iktar dak li jagħmel Eurojust. Jiġifieri f'dik l-evalwazzjoni naħseb li mhix sorpriża li ġew konklużjoni li ma tantx jista' jkun hemm sinerġiji hemmhekk iżda mbagħad f'artiklu 41 tal-proposta tal-Kommissjoni tal-Regolament li jistabilixxi l-Awtorità ta' xogħol hemm rendezvous clause li tgħid illi hemm bżonn evalwazzjoni tal-mandat u l kompetenzi wara ħames snin u għal dastant aħna f'kull każ li kieku daw jiġu adottati minn leġislatur ikun hemm possibilità eh, wara ħames snin biex naraw kif qiegħda taħdem u wkoll kif eh, x'inhu sinerġiji fej l-oħrajn jista' jiġu diskussi wkoll. Issa għedin analizzaw it-tip ta' rakkomandazzjonijiet ħajkun hemm xi restrizzjonijiet budġetarji u biex innaqsu wkoll ċertu spejjeż kif qed il-dokument la bosta dokument għandu jkun lest wara s-sajf u l-input tagħkom fil-proċess huwa ta' valur u jiena bil-qalb l lest injuri biex xi mistoqsijiet. Thank you very much. Uh, yes, uh, uh, we are of course in a Iva fil-fat aħna qegħdin f'perjodu fejn qed nitrataw iktar minn qatt qabel bella ġedsi aġenziji bimmintu bdejna trilogu tan ġimgħa u aħna ħejjina ruħna li għadi. Allura, interessanti nisimaw l-evalwazzjoniet u l-veduti tagħkom. Is-sur Xambon. Madam Sonder. Madam Jongerius. Reveli Sander, Reveli Okay, we start. Nibdew bikom. Iva. Jik permetturi, nibda bil prioritajt għalina, għalix suppost kien kien fuq l-insolvenza minn dak li ġi minn Pariġi u rrid nirringrazzjah ukoll ma rridx inkun edukat. Nix ringrazzja lil ġurzuratur ġenerali. Kienu affarijiet tassew interessanti. Aħna ma nafux eżatt għamil e, ma il- ma kolta xkonna tajbin biex niprofaw nevetaw dak li rridna nevetaw fl-aġenziji aħna għedin namlu trilogi tagħna imma fl-istess ħin e, ikkun oħrajn għaddejjin U mbagħad fl-istess ħin qegħdin torganizzaw oħrajn, ġiri naqra taħlita hawnhekk. Konġa xurxin. Ġifieri taħjar li konna rifressin iktar fuq żmien twil. Aħna id-debattajna ħdejn mal-kollegi fuq it-tekst li rridu nivotaw fuqu u jindefendu iktar falissa fil-parlament fit trilogu. Jiena l-rapporter Eurofound eh, li ntuża ħafna u jieġħagġa li naqbel ħafna maħħa. Iġiġi nsemmi fuq ċertu idejiet, qed nippruvaw nevitaw fil-xogħolna, fix-xogħol tagħna. xinnu ma l-punti essenzjali. Aħna, maħna għandna li jista' jkun li daw l-aġenziji jew it-tlieta minnhom daw illi jiena naf li ġi naħdem magħhom. Jiena dejjem għapri għara ġifiri interventi politiċi ma lil minnek hemm iċertu dupliċità bejn sedefop il jagħmlu xogħol eċċellenti. Anki dak in Berlin sewwa jiena għamil antiki U anki Torin, hemm ukoll divizjonijiet ma sax nifhem għalfejn, ma sabba jiena jidirli li mhux qegħdin jużati sew u bizzejet, Jiena naqbel mal aġenziji u l-analiżi li sar fuq kwalità eh, imma u eh, nixtieq bħala esperjenza ta' xi ħadd l-u iktar minn 20 sena fil-Kumitat eh, Ekonomiku Soċjali wkoll aħna ma nżoħx bizzejet, il-klienti illi għandhom ikunu komissjoni il-parlament, il-Komitat Ekonomiku Soċjali se jkun iktar użaħ liktar, iktar imma insomma dak il-livell ieħor, imma ma jużax biżejjed. Allura jagħmlu xogħol eċċellenti, iri ġustifika li l-nifsu u li tiqti ġustifika li l-nifsu u jaħasra għallix jimma forse ma nafx eżatt ma xiġri foħrajn daqshekk imma ngħidu jidu nagħmlu studju immaġinarju fuq ma nafxiex l-spejjeż tal-immigranti fuq il-gender eh, gap, affarijiet bħal dawn. Imma fil-verità dawn l-istudji forsi aħjar nistgħu implementu għan fil-ġenzijiet tagħna, imma jista' jkun mhux tal-lijiet tal-li diġà saru. Iġifieri aħjar li nużawhom aħjar dal-aġenzija, xi mhux mhux tużawhom u ħajibqaw preġu akademiku biss fit-titlu mela jridu naqsulhom il-budget. Eh, imma jista' jkunu iktar utli milli huma minn qed ikunu bħalissa. nagħmlu l-ewwel punt iktar teoretiku. Issa t-tieni ħaġa li rrid ngħidilkom. Intom ġibtu wkoll. Nixtieq nisma' x'għandhom xejdu l-kollegi. Jiena qatt ma fint minnaħa tal-Eurofund li l-awtorità ġdida Eh, tista x'tista tista kollha bħala seta, ikollok ċentru ta' riċerka, eh, ikollok ċertu evalwazzjonijiet, għad se tkun di eh, waħda li ħad titfa' n-brjun ta' xol tal-ħidma tal-Unjoni, jina dili rritnejt bil-kualita tal-rapporter. Fu il-prevedibilta, il-trasparenza, fajja tal-daw, ġifiri għawnek, kiva, id-nemmek, id-dajnu għam, ma' fiċ-ċentru ta' riċerka. Eh, aħna, ċentru ta' riċerka eh, problema vera, ma għanna problema ta' migranta, ejja naqblu nagħmlu studju eh, u ngħidulhom biex jgħamlu l għom top tajjeb. U jiva, jiex xaħġa ġenerali, nintolbu għom li jgħatmu fuq livell ġenerali. Anki fuq il-posted workers ma huwa strument ta' informazzjoni ta' biex naraw eżattament xini r-realtà wara l-slogans hemmhekk iridu naħdbu, biex xaqsab aġenzija ehm, sempliciment tal-fom. U nasib dan jizum l-ħagġajjini, mela niqfu nekka xet nitawel, fuq xaħġa illi diġa dibattejna, illi aħna eh, konna tkellimna dwarha il-tekst tal-parlament, emmek jina jina għatma ma bilt maħan, il-kellem ma' Signor Tisin, e, għatma femen, imma e, temel pali, imma din kwistjoni tal-kompozizjoni illi jittiprova e, suppost kulħadd ugwali, kulħadd għandu l-istess opportunitajiet jekk ngħidu fil-Franza, ma' fil-verità għal 185 nazzjon għanna 50 illi illi applikaw. Allura problem problema illi mhux qed naraw. E, u il-problema qed jitwaqaf illi kollok viżjoni ambizzjoni Ewropea u konċett Ewropea u din l-Aġenzija. Aħna rridu illi membri kollha ikunu applikabli wara l-aġenziji li jaħdmu wara kull nazzjon imma jridu jaħdmu fuq livell Ewropew illi jibdew minn issa. Imma jaf il-linja tar rinazjonizzazzjoni li rrid nifoka ġifieri. Kulħat jista' jkun rappreżentat biċiklu ta' sentej li jippreżenta il-ħaddim. Ġiri għandek ikande u mandom reprezentazzjoni Ewropeja, jista' tirrappreżenta xi tliet erba' pajjiżi illi ma jinbidlux, ma tinbidlux is-sitwazzjoni għal snin twal. U dan jiġri li naraw għal ġejjini, skużani tal-li tawwad, grazzi. Thank you. I'll give the floor to Madam. Signor Sander. Grazzi, grazzi tal-li ġejtu għawnek eh, biex titħattu maħna l-lum. Umnu, li aħna għedin f'periodu fejn il-budget u mm, qed janqos kull majmuru jmuru, kulħadd għandu ċertu dubi fuq il-Unjoni għandhom mraġu biex ikun jaf eżattament x'qegħdin jagħmlu bil-finanzjamenti tal-Unjoni. U hemm mistoqsijiet fuq l-aġenziji differenti jekk għaniex bżonnhom jiena nixtieq nilqa' ix-xogħol li sar mill-aġenziji li hija xi ħaġa li qed neċessimur bil-baw jew sedefop jiena rapporter eh, jina Karl man ma partikolar sur Kalvex, eh, jina u kol reporter s-sedafa, ġviri maħħam daw, jina rrit nisaq fuq eh, il-xol li qed isir ħafna kompetenza. Il-problema li dawn l du jkunu viżibbli. U l-lum il-ġurnata aħna rridu nkunu nistaw. Natu rendi kont li ċittadini tagħna li jfisser illi x li tisir minn dawn l-aġenziji jkun jista' jitqassam aħjar. U għal daqstant aħna irridu illi eh, nkonna il-mezzi komunikazzjoni aħjar. Aħna għanna bżon iktar kooperazzjoni kif intqal. Jekk jiena fim sew l evaluazzjoni anki meta il-management board ikun pjuttost eh, wiesa jahna niddefendu ħafna affarijiet per eżempju eh, biex niddefendu il-sistema tripartit u tada l-istati membri kollha jaħseb li huwa importanti meta naraw li l-ġenziji tagħna jkoperaw aħjar, aħna niddefendu il-preżenza Eh, rappresentanza ta' aġenziji oħrajn fil-Management Board eh, u l-aġenziji illi eh, nirrevedu imma rridu illi nikopera aħjar u nisħu fuq dan l-importanza wkoll. Għaliex importanti nevitaw ix-xogħol doppju bejn l-aġenzija kifet biex ikonna kooperazzjoni iktar strutturata fil-fata biex nala. Jiena qed bosta drabi inna ngħidha di, inna ngħidha inna ngħidha di e, fuq il rizvizjoni e, jiena mm, kolli ngħid dispjaċini għaliex i din il-pożizzjoni ta' għażla ħażina ta' skadenzi għalija għaliex aħna nagħmlu xogħol tagħna hemm evalwazzjonijiet fl-istessi. Intom ħadkom taħdmu fuqha. Jiġifieri nixtieq nemmen li taħdmu ġejjin, ma jkunu turbu l-aġenziji biex imbagħad ikkoperaw magħna u biex ikunu żewru ħam aħjar. Jiena naħseb li bħala istituzzjonijiet għandna ntu għandna immexxu bl-eżempju u l-skadenza tkun koordinata aħjar. Grazzi. Thank you, Madam Jungerius. and then... Signora Jungerius, issa? Grazzi. Din hija għal darba li qed nitkellem dan il komitat eh, Din kienet sessjoni partikolari speċjali tal-kumitat, jiġifieri Qabel kien ħafna nies issa telqu noqgħod nies, imma ma jfissirx illi m'hemmx interess dan ix-xogħol. Jien min iġaq kien voluta fi trilogi pal ngħid ta' qabel, pal żewġ kollegi ta' qabel. Qed nipprova nisma' dak kien jitqal, qed nisma' ukoll evalwazzjoni pożittiva ta' xogħol tal-aġenziji u Dan jidependi kif naraw l-Aġenzija li huwa xogħol tajjeb li l-Aġenzija twassal din il-proposta ma. Jiena naqra mħawda għaliex eh, kwistjoni li diġà dirizzaw żewġ kollegi qabli. Il trilogi li bdew tard twis, mhux ħabba fejna fil-verità, ħabba li eh, bdew tard. Eh, Don kif ħanabtu għal dal-punt? kollok proċess ta' evalwazzjoni. u dokumenta ħidma li aħna nirġivu aktar tard. U forsi tgħidu illi jiena nemmen eh, nemmen wisq flajn imma jekk qed tgħiduli li f'dan il-mandat m'hemmx pjanijiet biex naqdu l-aġenziji, il-mandat eh, idum bissa l-sena. Li fissaxix li aħna għanna li preparuħna l-man li mandat li jmiss. Għaxu pjanitu ma naqaf l-arja. Naqbel ma l-evalwaturi, meta jgħidu li l-ispiża tal- l nwaħdu l-aġenziji, mhux biżgħat dal-każ imma ħafna drabi insomma, e, huma iktar għolja mill-benefiċċji, it-salza għolja mill-ħuta bażikament. U jekk dan huwa l-każ, mela ma nix ngħidu taħdan il-mandat. Imma għanna naqbdu u neliminaw kompletament għal-ġejjeni. Di waħda, l-oħra, Nasib li għandkom raġun meta tgħidu eh, li qed nindirizzaw tal meta l kummissarju jidħol fil-kumitat biex jippreżenta il- il-pjani tal-Aġenzija ELA, l-Aġenziji forsi dak il-kas mux edini wahduwom, metin wahduwom imma nkunu edin per meħas li per sekund qegħdin naqsu l-budget nkunu qishom qegħdin inġeluhom jimxu f'direzzjoni illi jew ħan indirizzawa fit trilogu illi għadu għaddej l aġenziji prezenti Jew Jridu nidċidu aħna kif se nagħmlu fuq dil proposta ta' lejla għaliex jekk aħna mhux se jkollna din it-timetable niċċumbawha sew mela ħankunu qegħdin naqsu mix-xogħol li qed jagħmlu ġenzi u ħajdispiċina aktar quddiem wis probabbli. Tidejk. Mora da tista' toħod lejk trid ħantom. Nixtieq inhi wieġeb fissru xambon. Sala però, naqbel miegħu illi mdaqiet eh, l-aġenziji mhux qed jużawhom biżejjed. Jiġifieri rridu eh, nagħmlu aħjar. Naqbel miegħu. L-awtorità qiegħla mm, m'għandix biex taqsam mal-aġenziji eżistenti u jridu nittrattawhom differenti dawn l-aġenziji. Ma mhux faċli di. Imħafna diskussjonijiet fi dan il-kummissjoni fuq dawn l-affarijiet, pereżempju l-ewwel mistoqsija li kull ma jaħad miegħu milli hemm biex għandek erba' aġenziji Għalfe bżokk ieħor, bżonn ieħor. Ara jeħtieġ eh, konvizzjoni minnaħa tal-individu u kulħadd irid ikun konvint illi dil ħames aġenzija għandha kompetenzi kompletament differenti mill-oħrajn għaliex hemm ħafna min qed jifhem ħażin mhux qed jifhem sew u hemm ħafna lobbying kontra bejn l-istati membri, atturi ekonomiċi, illi qed jgħidu li nawis aġenziji biex nagħmlu lobbying kontra l-awtoritajiet. Jiena naqbel ukoll ma' Sur Xambon illi 87 huwa ħafna Eh, il-Board of Governors għandek 87 eh, u għawisqu. Għanna bżon investu ħafna u biex nispiegaw li mux faċli dik il-verita. Fil-realtà, meta nitkellem id direttori tal-Aġenzija, nitaqma ħam il kol. Jgħidu li ehm, għalmilu dawk li huma eh, voluti, li fil-verità mux problema. Għaliex għandek il-management board illi de facto jiddeċidi kollox u illi ikollu mandatu jisa tal-87. Il-sabatonin um, huma bażikament aġenziji illi ilhom hemm it-tmenninijiet u darba li kun hemm it-tkabbir eh, iżid inżidu tliet membri, istat membru mbagħad min iħaddem u l-unions. Ġifieri għandna 28 times 3 plus 3 kull wieħed Eġifiri eh, d-għodu bijati. Ma sibx il-però ġaħat ġi t-biddela għadin eh, sistema. Fuq il-vizibilità tal-Aġenzija naqbel bisħieħ. Eh, Il-riżultat huwa importanti ħafna bħala evalwazzjoni li tisaru vera dun kopru naħmu fuq u l-Kummissjoni qed titfassa pjantazzjoni għal fuq dokumenti se joħroġ wara s-sajf. U dik hija kooperazzjoni strutturata bejn l-aġenziji differenti. Indur lej l-Ingliż. It-tlet membri b'wieħed mistoqsija għal għaw dal-ġen kollu fil-proċedura li ma tagħmilx sens. Huwa minnu dan jiena nirfa' responsabilità ta' dan kollu għalfejn qed nagħmlu żewġ ta' affarijiet mod parallel. Qed taħawat in-nies u ma jagħmilx sens. Jekk inti tħares lejn ir-reviżjoni ta' regolamenti bażiċi, ġifieri ċilogot għal xor xambon bħala rapporter sejlek dan huwa fdalijiet. Eh, dan huwa fdalijiet ta' żmien żemżem. U eh, dawn huma l-unika l-aġenziji li s-sissa ma ġewx allinjati mal-approċċ komuni Il-proposti kħan sulej għanna bżonnom minni xem għal żmien twil, imma mux għed mux għed kif autorita, għazan istanijt li il-proposti tiċċara ħafna fit-ħaddim eh, u ta' xogħol ta' kuljum u anki il distribuzzjoni ta' kompetenzi ta' xogħol tal-Governing Board ta' Direttur u Kummissjoni hija xi ħaġa li mhix faċli tista' titħawwaċ imdaqet min supposit jħossi bxiex, speċjalment meta pereżempju tkellem fuq il-ħatra tal-impjegati, il-kustanijiet għandna x'qosma l impjegati mm, Il-simplifikazzjoni li ġie minn dak ir-regolament hija xi ħaġa li nilqgħu ħafna li tikkwalifika wkoll ir-rwol ta' kummissjoni li hemm ħafna iktar li nisa għaliex is-sebofop il-Eurofound u il- l-Aġenzija l-oħra aħna qegħdin imbagħtu x'imdaqqiet tal u għaxem. U aħna irridu niċċaraw għadi. Mm, però fiva, ekku, għandek għandkom raġun, mi miex stampa tider sabiħa u jiswa issa. Jina, ovvjament, jisħal mandat li ma nax maħfsem nafsem il-komitjoni li mis, jina. Naħseb li anki minħabba l-endat taħwit kollu, aħna tajb li nejdu, ma ħanamlu xejn għal-issa u komissarju Tissen kienet eh, ċara ħafna fuq għadi. U ma nafx se jagħmlu l-Kummissjoni L-istess għal-finanzi. Għandek il-fix finanzjer ma' ela illi fisser flejja żejda, ġifieri xejba ħajkunu skapiti tal-aġenziji attwali u ħajkun hemm parti ta' dak il-flejjes li ħajġu ridistribwiti għaliex eh, ċertu attivitajiet li bħalissa jsiru minnaħat il-ġitijaj ser imorru l-ġenzija. Ġida mux flejes ġodda, għadin eh, nistrasferixu flejes minnaħa l-oħra, ġifiri xieħi ma jkun skapitu tal-ġenziji attwali u l-istess jgħod sa fien għall-MFF. Ovvijament, għalissa l-Komissjoni għet eh, tħejji l-MFF, jisa jgħamil l-istess mistoqsija, u emmek u koll jina marrajt ebda indikazzjoni li wieħed jista' jbiddel il-fondi għal aġenziji Okay, um, this was interesting. Dina kienet ħaġa interessanti. Peress li għanki bdejna it trialiku fuq l-aġenziji eżistenti. Pero jina verament naħseb illi tajtna prezentazzjoni ċara ħafna Ja kwestjoni ta' viżibilità, iva. L-overlap. U anki kwestjoni ta' spejjeż. Edin notjenu dak li tinħalsu, aħna nafux edin inħalsu. U l aġenzija jafu għaliex qed inħalsuhom. U għacħar dak li rridu bħala riżultat ma tantx hemm ħafna membri wara il-vot importanti fuq li pustjar tal-ħaddima u għalek kienem ħafna nis. Pero naħseb li inti tajtna l-opinjoni tijak illi għalina huwa utli ħafna kif inti tkellimt u peress li aħna u koll edin bħalissa nittrattaw il-aġenziji eżistenti. Allora, il-prezentazzjoni tija kienet utli ħafna. Grazzi ħafna tal-li ġejt. Iżgura illi se nerġaw nisimaw minn għandek fi snin li ġejjin għaliex Mżon nimxu, irridu naraw kif se evalwaw u u, u naraw kif sen Eh, kif se għamlu ġestjoni ta' dawn l-aġenziji jew inkella kien iridux inbidlu. Grazie. That also means that we can proceed to the last item on the agenda today, and that is the presentation of... Issa l-aħħar punt fuq l-agenda, ċoħe prezentazzjoni tal-orti tal-auditori. tal orti tal auditori u tar-rapport speċjali tagħhom fuq il-moviment ħieles tal-ħaddiema. Il-libertà fundamentali assikurata, però anki eh, eh, utilizz użu aħjar tal-fondi Ewropej illi jistaw jgħinu eh, il-mobilità tal-ħaddiema. U importanti li nintaqaw għal-inqas darba fix sena, biex nidħlu fil-font fil-, fil-problemi, fil-bizat li għanna u fil-possibilitajiet li għanna. Allora, nil għawkom u naħseb li Isur e Pufan nil-għak u u ftakar li n-nis mux li għet jisimawna mux għawnek edin prezenti biz imma eh, peress li din il-għaja web stream ħafna nis anki edin jisimawna mill-uffiċi taħħom jew mid-dar. Grazie ħafna. Sinjuri, membri tal-Kumitat eh, tal-Impjeg u ta' Affarijiet Soċjali. Fl-2000 u Eh, eh, fil-2018 ħajkun hemm il-ħames anniversarju tal-regolament fondatur fuq il-ċirkolazzjoni ħeles tal-ħaddima. Dana jinvolvi it-tneħija fil-ħafna stati membri ta' kull tip ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-nazzjonalità ta' dak li jkunu dik li olimpijek, il-ħlas, il-pagamenti u eh, kondizjoni ta' xogħol. Fl-2015 xi 11.3 miljun Ewropej eh, fl-28 stat membru ħadmu eh, stat membru ieħor tal-Unjoni. Ġifir mhux fejn nazzjonalità tagħhom dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw 3.7% tal-poplu kollu tal-Unjoni Ewropea ta' età ta' ħidma. wieħed punt wieħed miljun fostom daw bidlu l-istat membru fl-2014. Barra minn hekk, 1.3 miljuni ta' dawn eh, qasmu eh, ħafna eh, fuq livell ta' kuljum fi stat membru ieħor minn dak il-post fejn hu jgħix. Dix-xogħol tagħna fiex jikkonsisti. Għalan ta' dan il-rapport eh, tal-ħaddima aħna valwajna il-mod eh, ta' kif il-Kommissjoni t-garantixi il-ċirkolazzjoni ħilsa u l-effiċenza tal-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bilan illi faċilita l-mobilità tagħhom. Eh, F'Ottubru tal-2016 sa Lulju 2017 aħna nużaw għadda ta' informazzjoni li daħlu mill kummistat biex jappoġġaw il-ħaddima li eh, din stat membru ieħor eh, biex tara li kun hemm l-effiċenti tal-ispejjeż tal-Unjoni Ewropea li huma finanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew u il-Fond Strutturali ta' Investiment Ewropew ikunu jistgħu jappoġġaw il-mobilità ta' ħaddiba eh, f'perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020. Aħna wkoll Mwena qoddim l-autoritajiet nazzjonali fil-Ġermanja, Lussemburgu, il-Polonja, Rumanija u l-Ingilterra biex eh, nizamina 23 suġġett li nalqu fuq livell transkoffinali li huma finanzati bil Fondi Strutturali ta' Investiment Ewropew fl-2015 u 2016. Eh, aħna għabata minna eh, tarriċ fuq il-funzjonament ta' Networks Euris Eh, biex naraw il-kwalità tal-kampjun eh, ta' xogħol il qed isir biex naraw nkunu qabluh fuq skala ta' livell ta' impjieg fuq skala kbira. Il-Kummissjoni ħolqot eh, għodda Ewra su Solvit biex ikun hemm il-ċirkolazzjoni ħilsa tal-ħaddiema u l-istati membri implementaw l-informazzjoni um, put informazzjoni għal Ewropej li qed jaħdmu fit-territorju u anki għal ċittadini tagħhom li jiddeċidu jaħmu band oħra. Għalhekk il-Kummissjoni għandha informazzjoni inkompleta eh, fuq il-liberazzjoni ħilsa fil-prattika il ħaddiema jridu jkunu informati ta' drittijiet tagħhom biex ikun jistgħu jikxfu kull tip ta' diskriminazzjoni kontrihom fuq libertà ta' ċirkolazzjoni. Fil-affas tal-sistemi tagħhom u anke tan-networks ta' spazju ġurri legali, il-Kummissjoni taħdem fuq każijiet Imma ma taħdem fuq każijiet li waslula li ma waslu ma jkomunikawhomx l-awtoritajiet nazzjonali. para minn hekk hemm ċertu xkiel illi ma jikkonstituxux li jekk ma jikkonstituxux eh, ksur ta' drittijiet tal-bnidem xorta eh, huma ksur kontra l-libertà tagħhom, pereżempju jekk il-kwalifiki ma jiġux ikonoxxuti hemm il-barriera tal-lingwa, ix-xkil tal-lingwa ehm, jew inkella l-qas ta' eh, kondizjonijiet indaqs. Allura danna irridu iwaslu għal il-det wasal għal abus tal-ħaddima u fil-fat 2.9 miljoni ta' ċittadini Ewropej eh, tiexu f'pajis membru ieħor fil 2015 tkun tisħarriċ. Imma ftit iktar minn miljun fostom biss fil-verità għamlu għadi. Da minħabba li l-azzjonijiet finanzjarji ma kienux qed jiġu implementati minħat tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet biex jgħinuhom li ġalqu. L-Istati membri e, e, e, jistgħu jużaw ukoll kiridu. Il-Fond Soċjali Ewropew għal attività tagħhom marbuta ma' bobita tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea u anki id-vilup ta' programmi speċjalisti speċjalista fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali u transkonfinali. F'2013 u 2014, meta kien hemm approvazzjoni tal-programmi operattivi fuq l-ISF, il-Kummissjoni ma kontrollatx e, sa fejn il-Stat membru kun implementazzjonijiet favur il-mobilità tal-ħaddiema. U allura ma nafux sa fejn użaw il-Fond Soċjali Ewropew għal dan il-għan. Il-sors prinċipali tal-finanzjament tal-mobilità tal-ħaddiema eh, huwa magħruf u il-Kumitat tal-Impjieg u Innovazzjoni Soċjali eh, kienet eh, ittiħossib dan biex jagħmel Kummissjoni. Fil-fatt aħna minn sarriġ aħna eżaminajna 23 proġett transkonfinali, EURES, Eh, li kien appoġġjat minn Fond Strutturali ta' Investiment Ewropew u aħna rajna li ftit proġetti li eh, jaqgħu taħt definizjoni taħt riżultat ta' jisarfu f'riżultat tajjeb, pereżempju talba għall impik minn ħaddiema. Eh, barra minn hekk is-segwitu tal-proġetti ma kienx biżejjed li jfisser li kien impossibbli li jakkumulaw ċifri u riżultati fuq livell tal-programm il-portals EOS EOS għal u koll accessibilità u strumenti oħrajn biex jiffaċilitaw il-mobilità tal-ħaddima, għedinem hemm però il-biċċa kbira li suppost huma disponibbli fuq il-livell nazzjonali ma kinux ġis pubblikati. Barra minn hekk analiżi tagħna eh, turi illi il-sarriċ fuq il-portals wera li eh, kienem ħafna informazzjoni nieqsa, informazzjoni importanti għal-ħaddima per esempio fuq il-pagamenti, fuq salarji u il-kwalifiki tal-kandidati, 28.000 eh, posta xol ġi eh, maħut fil-2016 grazzi għal applikanti għal xol taħt EURES u dan jirrapprezenti bis 3.6% ta' numru ta' kontatti bejn il-applikanti għal xogħol u il-dawk eh, li għatu pariri eh, fisam Eures. Għabbażi tal-audit tagħna aħna eh, fassanna numru ta' rakkomandazzjonijiet dwar il-neċessità li jkun hemm il-miżuri ta' għodda varji għodda biex jiffaċilita libertà ta' ċirkolazzjoni tal-ħadima jew li wieħed jinotifika id-diskriminazzjonijiet li ntejbu il-ġbir u l-użu ta' data fuq il-niflus tal-ħaddiema skont il-mobilità tagħhom u fuq il bilanċi tas-suq tax-xogħol biex intejbu il-konċett ta' mekkaniżmu ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea biex infavorixxu l-ħaddiema u l-applikanti għal xogħol u biex ikollhom mentalità aħjar biex ikun hemm segwitu wkoll tal-prestazzjoni tagħhom. Insaħħu l-segwitu tal-effiċenza u l-effiċenza tal-kapitlu ta' euros partikolarment fil-każ ta' ċaqli professjonali għal tax-xogħol u illi eh, eh, ntajbu l-informazzjoni ta' Euros fuq ix-xogħol ħalli jkun hemm iktar informazzjoni u effiċjenza fil-reklutaġġ. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much. Grazzi. Jekk hawn xi ħadd li għandu mistoqsija, jekk tridu, eh, enti tisma' biss għall-interess tiegħek. għaw xiftit ta' pressjoni fuq għonek e biex nirrispondi għal dak li għal. Jina kont qed naħseb, per eżempju, il kwistjoni fuq il-diskriminazzjoni li jinti semmejt issa u jekk forsi l-każijiet mhux qegħdin eh, joħorġu, maħniex qegħdin nindunaw bihom għanna il-network tal-Unjoni Ewropea anki ta' drittijiet tal-bnidem jekk dawn jistawx eh, jitrataw dawn il-kazi ta' diskriminazzjoni kontra ċittadini tal-Unjoni Ewropea għax jidirli il-problema unek hija li eh, hemm assunzjoni illi peress li aħna qed nirrigwardaw ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma jafu, huma informati u u qed jiġu trattati bħala ċittadini ta' pajjiżi terzi u fil-fatt hemm overlap. U il- u jekk dawn jistawx jiġu ikkonsiderati b'dawn l-entitajiet. Fuq dawn il kwistjoniet aħna fil komitat rajna il kwistjoniet tal-Eures u kif jistaw jaħdmu ħjar. Tista tajdinna daqxejn iktar fuq il rakkomandazzjonijiet Per eżempju, tip ta' informazzjoni nistaw natu aħjar, taħseb li l-Eures ta' joffru range ta' impiegi. Ħafna drabi il-kritika tirigwarda il-kritika fuq dawn l-entitajiet ta' impiegi jgħatu ħafna informazzjoni fuq fuq xogħol li mwix mħallas ħafna u u waqt li eh, għal xogħlijiet li tħallsu ħafna ma tantx jaħdbu tajjeb. Enti eh, eh, din hija l-opinjoni tijak fuq l-Eures eh, jew għax forsi mhumiex magħruf mhumiex dawn l-entitajiet mhumiex marufa biżejjed minn min iħaddem u forsi għalek ma' Eh, jekk <laughs> jekk għaw xaħat li xtiq jgħamil mistoqsija għaw eh, nis oħra tistaw jtuni bieċa karta u bil-mistoqsija miktuba fuq u jina nkun nista' eh, nagħmel il-mistoqsija fissimkom. Dawn huma l-affarijiet li jinteressawni. L-istudju kien interessanti ħafna u naħseb għax illi l-perċezzjoni f'ċerti stati membri hija illi kulħadd fl-Unjoni Ewropea irid jiċċaqla transkonfinalment u jaħdem waqt illi fil fatt dak li qed int huwa illi dawk li huma interessati illi jagħmlu dan iċ-ċaqli jisibu ħafna xkiel. Però fil fatt kien konsideraw anki eh, l-istati membri li huma raba ta' xulxin, eh, ma tantx hemm ħafna nies illi u minna għalem. Ma xieċi t-kelb bil-Franċiż. Iva, fuq il-gwarjanza bejn l-istessi naqbel aħna rejna il-riforma fuq il-Qorti Ewropea u aħna għadda naqblu eh, biex nirrispettaw din id-dran id tal-gwarjanza bejn l-istessi li diskriminazzjoni għall aċċess ta' informazzjoni li hija pubblikata mill-istati membri konna ktibna fir-rapport tagħna illi ximdaqiet hemm vacancies hemm postijiet ta' xogħol illi huma pubblikati fil-portals u mhux dejjem dan il-postijiet ta' xogħol huma ċentralizzati fin-networks pubblikati jiġifieri reklamati fin-networks kollha. U eh, għall-Kommissjoni Ewropea aħna Eh, għanna autorita ġdida ta' xogħol illi tkun taħdem minn Deċembru tal-2018 u aħna nittamaw illi b'din l-okkażjoni aħna nkunu nistgħu nagħmlu ehm, portal tajjeb illi jistaġib miegħu l-informazzjoni kollha. Qabel ma tal-Qorti tal-Awditur Ewropea, jiena ħadim 30 sena l-Romanija, 10 snin eh, fil-lat eh, eh, privat. U anki bat 10 sena oħra fil-10 sena oħra fil-qorti l-awdituri. Iva, aħna konna organizzaw ħafna ma' dawn it-tip ta' laqat ġeneraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, ġeneraw li postijiet ta' xogħol li jkunu disponibbli għal kull kandidat irrid tkun taf eżattament meta l-iskadenza, meta wieħed jista' jitfa' l-kandidatura applikazzjoni tiegħu għaliex hemm ċertu riklami x'imdaqiet e, fejn wieħed ma jispeċifikax eżattament sa meta jista' japplika pereżempju. U per fir-Rumanija, eżami f'istituzzjoni pubblika għandha żewġ fażijiet fazi bil-miktub, un bad bil-fom. U biex inti kollok il-fiduċa li aħna minna eh, mux taraw li mux taqdu nivintaw għad il-kompetizjoni, inti titkun irreġistrajta bil-video din l-eżami, għalix bekk inti tkun tista tara ta' tamex ma' mistoqsijiet li saru, mi komitat li jimbat ħat analizi tal-kandidat eh, f'intervista, xinu ma' tweġibiet, u jekk xi ħadd ma jaqbilx u jikkontesta jista' jagħmel dan imorti u għandu l-provi ta' xwieġeb x'ma jġibx x'qalet il-kummissjon, il-kumitat, x'qal il-kumitat, eh, ġifieri hekk dik is-sistema. X'issa ngħid iktar? li eh, wieħed kollu l-konoxximent aħjar ta' Ewres. Dan huwa l-akbar għan tagħna li nużaw eures biex jaħdem favur il pajjiżi skont il-reklami jisiru. Aħna ħdimna mal-Komissjoni Ewropea fuq għadin, kull ħaġa li aħna ktibna u għedna bħala opinjoni f'dan ir-rapport rikonoxxeta għal kommissjoni li saret sew. U din hija mistoqsi il-tuġiba tiegħek grazzi ta' sew Thank you. Eh, grazzi. Ilna għall-inqas seba snin fil-parlament illi aħna konċentrajna, specialment il-kumitat tagħna u anki id-DG employment nikkonċentraw fuq il-fatt li ir-rata tal-impigi tinżel u illi zazax ikunu jistaw jisibu xol u dawk illi mumiex zazax iktar jistaw ikomplu jaħdmu sakemm jaslu għal pensjoni u biex Umbat kienem il-ħidma tal-Eures biex ikunem servizz biex ikin ikunu jistaw b-salari deċenti. Umbat kien hemm anki fuq il li postjar tal-ħaddiema kena laqa fuq dan biex ikollna moviment ħieles b'kondizjonijiet deċenti biex biex il-persuni ma jkunux f'konflitt. U dina kienet eh, l-agenda l-iktar importanti f'dawn l-ħar 10 snin fil-parlament. U fl-istess ħin, waslu informazzjonijiet mill-istati membri u anki mill-istituzzjonijiet li rridu namlu iktar għal mobilità. Iva, għanna l-euros u maħadmiċ daqs kem aħna xtaqna u issa għanna rifugġati li ġejjim minn partit oħra tad-dinja u nipruvaw nintegrawhom. -integra, huma preparati jieċal u bl-istess mod bħalna u ma lesti għamlu ħafna, aħna wasanna fl-istess punt. Noħol u istituzzjoni ġodda, pero ma naslux għal riżultati li qed nixtiequ, li dejjem nixtiequ. U, u kultan din il-kwistjoni tirritani mhux aħjar. Naħdmu eh, b'settur ieħor tal-moħħ tagħna bl-edukazzjoni jekk in-nies jgħaddu mill-edukazzjoni ma tisibu ruħom f'sitwazzjoni iktar faċli. Għax jekk wieħed ikun f'pożizzjoni dajfa background u b'edukazzjoni li mhijiex suffiċenti u wieħed jibqa' fil-belt jew fil feraj jew fil-kumpanija fejn iħossu żgur, però ma jċaqlax u jekk ma, wieħed ma jċaqlax u aħna għandna suq ta' ta' xogħol eh, sgur eh, għax in-nies jistgħu jiċċaqalqu u ma naslux għar riżultati li aħna konna qed nitkellmu fuqhom. Iva, aħna se nżommu l-ewres u nippruvaw nisfruttaw kemm jista' jkun, però għandu jkun hemm xaħa ġohra illi bħal bnedmin tkun jistaw jituna, tkun tista tina s-saxħa li għanna bżon u insibu impik. bat mistoqsija. U il-kwistjon li ktar importanti li trattajna f'dawn l-ħarxurija il-fat tal-Brexit se tbiddel id-dinja tagħna. Għax hemm ħafna problemi u n nies fir Uniti għajdu li mhux se jkun hemm lebda bidliet fil-suq ta' xogħol u fil-ċaqli ħieles fl-Unjoni Ewropea u qalu li ħatkun bħal soltu bħal dejjem. Però irrid kollhom karta ta' identità e, illi se jkun possibbli li wieħed juża fl-Unjoni Ewropea Ewropea kollha. Nistgħu ngħidu illi minkejja dak li inti aħna tkellimna ħafna fuq il-mobilità, però ma tantx tbidlu l-affarijiet. Immissa għanna tbidla fil-direzzjoni opposta, ċoħe inqas moviment imħabba fil-Brexit. Għal inqas hemm riskju għal dan. Ta' dan. Eh, jina, <laughs> xtatni komplikalek l-affarijiet daqxajn iktar. Tista tagħti tajċa ħaġa fuq da. Li għatina argumenti u daqxajn speranza. Ehm, qu'est-ce que je peux Nista' ngħidilkom fuq iż-żgħażagħ. Jina għamilt ħafna zjarat fil-kapitali Ewropej u jina meta nara per eżempju, bżon tiġi nsemmi ismijiet, ma meta nara iż żgħażagħ barra għal 14-16 sija jixorbu l-kafe u jpappuha Dan għal kustjoni ta' edukazzjoni. Jena missir. Eh, jena għandi tifel u tifla, jena kon Strasburg, tlet senilu, eh, Strasburgu, fuq dim klassi illi ġew minn skola rumena. U għahna prezentajna U aħna fl-aħħar tal-laqa xtom il-estu daqt l-iskola, tilom jiena, tilom intom miskom. Ikolkom ħaġa biex ikolkom mobilità tajba biex ikun tistaw ikolkom aċċess fl-istituzzjonijiet Ewropew għax xogħol. U għalunna x'issa nagħmlu għal dan? Għattilhom tridu titkellmu tlet lingwi. Sew. Tisafu computer sew u t-studijaw iktar jikollom għal-menu masters. Mbagħad għambet ovvjament eh, din l-arfin kollha jkollok tista' tagħmel il-konkurs għal istituzzjonijiet ovvjament għandek il-passi voluti. titamel il-konkur eh, kompetizzjoni ġifiri t-tekst ta' EPSA li huwa diffiċli ħafna. Nimma di dipendi u wkoll fuq l livell ta' edukazzjoni tiegħek. mhux biex il-sitta juras li jgħat imma sitt li jgħillek fejn tista' tmur f'taħdem fej, meta, kif u x'fatta, x'inhu ma passijiet tax-xogħol, e dak li ħajjgħidlek li juras. Imma bejn il-ġenerazzjoni hemm il-konflitti. Jina t-walid fit-58 u il-tifel tiegħu għadu 26 sena jina jnoqgħod nejlu jekk inti t-taħdem fi istituzzjoni Ewropeja il-persa ġeħdem f-bank. Eh, diffiċli. T-taħdem. u mux eżami biz t-taħdi. T-tmur kol jum fl-uffiċċju tagħmel xol tajje. U l-għalija l-iktar importanti il-ħin li tqatta għalix jiena kon segretarju ġenerali tal-Orti tal-Ordituri tal rumanija importanti jeh li jiena kolli dossier ta' xogħol. Jekk jgħidu li minn għaw 48 si oħra t-tittini xogħol, u inti jekk t-tittini e, inti tgħidli li ħanamla fil-tettijiem minn flok mela l l jgħidlek ma jistin namela jien. Eh, għandek il-konsegwenzi t-kol ta' Brexit jina jiddispjaċini ħafna ovvjament eh, li eh, din ma se noqgħod nidħol fil-politika fiha di mhux noqgħod fil politika hawn ma Is-sistemi elettroniċi u l-pjattaformi però Fil-Rumanija ħna minn audio video, pjattaforma audio video, fejn inti tista' titkellem għal persuni kollha li huma voluti minn reġuni oħrajn tal-pajjiż. Nistess ħin. Din hija importanti ħafna fl-Ewropa, aħna ma nis m'għandniex l-istess mobilità ta' persuni fl-Ewropa bħal ma fl-Istati Uniti. Imma sena ilu meta eh, morna l-Istati Uniti għamilna konferenzi bil-mezzi elettroniċi li fisser li sistemi kollha tal-portal nistgħu nagħmluhom, nistgħu nimmodifikawhom. Kulħadd jista' jekk hemm l-interess tista' sew, jisaj jseħħu daw l-affarijiet. Jekk inti għandek direttriċi Ewropej li tgħid fem, dawn huma l-affarijiet kif għandhom jimxu, il-portals kollha jiva jistgħu eh, teknikament dejjem eh, iġu integrati Ħaġa waħda u meta inti kull ma ta' tafas darbtejn u daqqa waħda qiegħed il-Bulgarija u l-Rumanija virtualment. U tkun taf jekk jistgħux jaqbdu mal-portal tal-Jules jew le. Imma ovvjament skont il-kondizzjonijiet għax kull pajjiż irid jiddeċidi li jobdiju. E, inti jrid ikollok iskadenzi, għandek ċertu kondizzjonijiet ta' studju li se tagħmel biex tiħu dik il pozizjoni dal-affarijiet. Yes, thank you. Uh, someone else who wants to put... Għaw xaħat ieħor li għandu mistoqsija? L-orti tal-awdituri, is-sur Pufan. Iva, ek joġbok. Jina Suzanna Kratz, jina naħdem għal Departmental Policy fil-Social eh, uh, and Employment Affairs Committee. Inti semmejċi xi djufijiet tal-portal mod partikolari fuq il-kopertura ta' vacancies illi l-istati membri ma jitrasmettux eh, u illi l-autorità testa' taħdem aħjar. X'inhuma fl-opinjoni tiegħek il-kondizzjonijiet għax il-Kommissjoni investit ħafna ħidma hawnhekk u mbagħad hemm in-netwerk tal-Istati Membri u mbagħad hemm in-netwerk tas-servizzi tal-impik pubbliku. X'taħseb illi irid isir biex inkunu nistgħu naslu għall-anijiet biex ikun hemm riżultati aħjar jekk ir-raġunijiet prinċipali jistgħu jkunu fl-Istati Membri u mhux fil-Kummissjoni. Oui, euh, la condition pour euh, nouvelle Il-kondizjoni għall-autorità ġdida ta' xogħol. Nista' nikopera ma' kommissjoni fuq ma wieħed nista' jista' jistaqsi kostat membri biex jippubblika il-postijiet ta' xogħol li huma disponibbli. U l-kondizzjonijiet inti tgħid ma nafx jekk intix bżonn Eh, avvokat fl-istituzzjoni Ewropew, inti tkun kwalifikat bl-istudju tal-liġi eh, fuq livell superjuri, masters per eżempju. Biex imbagħad inti tkun tista' tkun kandidat. Eh, tista' dokumenti sa 28 ta' Mejju tal-2018 imma għalina bħala istituzzjoni ta' kontroll hija awtorità ġdida ta' ħidma mhix aħna li nistgħu nistabilixxu x'inhu ma l-kondizzjonijiet li din l-awtorità jrid ikollha fiġġejjieni e dawn irid nistgħu diskutuha mal-Kummissjoni mal-Kumitat u forsi noħorġu bidejat komuni fuq għadi. Okay. Uh, tajjeb. jekk joġbuk. Il-warrofs nar tajjeb. Grazzi tal-mikrofonu. Jina Daniel Janton, naħdem għal Kommissjoni Ewropea fil-DG eh, Employment, il-ċal ħiles tal-ħaddima. Jek ti permetti li jina nishtiq niprofa nirrispondi għal xieħut mill mistoqsiet pero qabel dan nishtiq najċinija xena għal-background aħna qed nitkellmu fuq suġġetti importanti ħafna il-mobilità ta' xogħol u dawn huma il-possibilità tal-ċittadini ħaddiema illi liberament ikunu jistaw joqodu u jihdu sem fil-soċjetà fil-ħajja soċjali u ekonomika fl-istat membru ieħor. X'nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew aħna għandna politika għandna qafas legali u mbagħad għandna strumenti differenti. Il-policy tafu xini irridu aħna niprojbixu kull diskriminazzjoni għabbażi ta' nazjonalità u neħu li xkil kollu u l-qafas legali huwa pjuttost ġenerali u idkom ta' fuħda idkom propju il-lejla għattu anki inti signora President inti tajt il-daw l-aħdar fuq l-aħħar kompromess tal-li pustjar tal-ħaddima fil-revizjoni tal direttiva. U aħna għanna umbatu kol regolament eh, fuq il-ċaqli ħiles tan nisa umbat għanna regolament anki illi fil-2016 eh, wetta rivoluzzjoni grazzi anki għaxxol tal-Parlamentu tal-proposta tal-Kummissjoni. Umbat għanna eh, strumenti, komitati, komitati b'esperti li jiġu mill-istati membri, għanna msiħba soċjali, għanna il-portal eh, Eures u anki il-network Eures għax l-Eures hija kemm portal kif ukoll network imbagħad għanna l-possibilità li nirċevu finanzjamenti mill-Fond Soċjali Ewropew u anki il-programm Easy. U kif tafu dan huwa l-mod pjuttost tas-soltu Eh, għanna Brussel fuq livell Ewropew, il-Kommissjoni u l-istituzzjonijiet l-oħra li għatu gwida u jimmonitaraw anki dak li qed u kultanti jagħmlu proposti u bat id-deċiżjonijiet li jittieħdu fil konsillu fil-Parlament u mbagħad l-Istati membri wkoll li qegħdin hemm biex jimplementaw u jinfurzaw ir-regoli eh, kultant jimplementaw il-programmi u proġetti. Allora il-rapport mill-qorti tal auditturi u aħna kellna interazzjoni eccellenti u eh, diskussjoni tajba eh, is-sena li għaddit mal-qorti tal auditturi fukat fuq l-istrumenti u fuq il-programmi u proġetti differenti li għanna. U rajtu illi aħna aċċettajna rakkomandazzjonijiet kollha li ġew addirizzati għall-Kummissjoni, ma mhux biss lill-Kummissjoni, xi wħud minnhom anki lill-Istati membri. U aħna wkoll eh, xtaqna ninformaw eh, iċ-ċittadini illi eh, u nistarjalaw illi aħna ksibna ħafna. Issa nifoka fuq Euros u fuq l awtorità tal ta' xogħol. Ir-rakkomandazzjoni numru wieħed hija fuq il-kuxenza, fuq il- e strumenti ta' informazzjoni differenti a dispożizzjoni ta' ċittadini u US hija waħda minnhom. U din fija informazzjoni il-portal US e, e, huwa strumenti ġa viżibbli kull xar għanda iktar minn 4 miljuni ta' e, zjarat, 1.5 eh, zjara eh, vizita fil-portal u għanda aktar minn 4 miljoni views. U naturalment, meta aħna nqablu ma' strumenti oħrajn tal-Unja Ewropea, hija xie tliet darbiet iktar mill vizibilità ta' eh, strumenti oħrajn. Mbagħad fuq rakkomandazzjonijiet mill-qorti huwa biex nużaw l-informazzjoni disponibbli aħjar, intejbu l-komunikazzjoni u d-dejta fuq il eh, ta' rakkomandazzjoni 2 u 3 u aħna nħossu il-proposta għamilna eh, tejjeb dawn is-sitwazzjoni rakkomandazzjoni numru 4 fuq is-sinerġija aħjar fuq il- finanzi Ewropej x'qegħdin namlu aħna x'qegħdin jagħmlu il-programmi Ewropej bil-programm eh, tal-Fond Soċjali u bil-programm Easy. U l-intenzjoni hija wkoll bi noħorġu bi proposti kostruttivi u innovativi meta nitkellmu fuq l-MFF il-ġdid. Umbagħad hemm rakkomandazzjonijiet fuq il-US fuq il-portal u il l-informazzjoni li tiġi mibawta mill-Stati membri fil-portar u ħana nidependu mill-informazzjoni li l-Stati membri jibatu u kif nitkom tafu eh, kienem din il-rivoluzzjoni biex najdu għek fit-tul fil-sek ta' din il-regolament eh, US fil- fl-2016 u issa l-istati membri kollha huma impenjati li jibatu il-vacancies kollha l-portal. Naturalment hemm eh, anki eh, il-possibilità li ma għamlux ma rridu ġustifiħawk ma għamlux. U eh, ħafna drabi hemm kwistjoni tekniċi eh, fuq l-interoperabilità ta' sistemi u affarijiet tekniċi oħrajn imma nista' ngħid il-monitoraġġ u supervizjoni għawija ħafna l-ambizzjoni, l-motivazzjoni fuq il-livell tal-kontroparti tagħna fl-Stati membri qawwija wkoll u l-iskadenza hija f'Mejju Ġunju tal-2018 dal-waqt ġifieri u u dana se jżid b'mod sinifikattiv il-numru tal-vacancies għal xogħol fuq il-portal u anki CVs Dina kienet l-ambizjoni tal-Parlament, tal-autorità leġislative biex eh, biex fuq il-US jisir eh, strument ta' placement eh, Ewropew veru. U issa nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-awtoritajiet ta' xogħol Ewropej naturalment mux ta' najdilkom affarijiet li se jgħid il-komissarju, għax se jiġi f'mejju il-komissarju fuq din il-proposta, pero nishtiq najt biss li għanna ħafna strumenti, ħafna komitati li qed jaħdmu fuq dan imma aħna naħsbu illi għadja tajba u anki il-rapport tal-orti kien utli ħafna u tana analizi utli ħafna f'dan il-kontestu aħna sibda illi wasal iż-żmien biex nitilaw u naslu għal dimensjoni oħra u naħol u dan l-one-stop shop biex natu informazzjoni li l-ħaddim u mux li l bis, imma anki li l negozi anki u l autoritajt pubbliċi u għanna bżon anki nipermettu xaħġa ġdidu biex nseħu l-kooperazzjoni bejn l autoritajt nazjonali għax il-emek eh, hemm bżon ta' preparazzjoni nazjonali fuq il-mobilità tal-xogħol f'dan l-entità ġdida biex tikkordina per eżempju l-ispezzjonijiet, mbagħad it-tielet għas hija l-possibilità li jkun hemm eh, possibilità ta' medjazzjoni wkoll. U dan huwa fil-qosor dak li għandna f'moħħna b'din il-proposta li għamilna f'Marzu. Ta' din is-semma fit-13 ta' Marzu. U aħna nittamaw aħna għandna wkoll kalendarju ambizzju su nittamaw illi se jkun bżonn l-ambizjoni hija li nibdew diġà l-autorità tibda l-ħidma tagħha min jannar tal-2019. Grazzi. Grazie, grazie tal-intervenzjoni ta'kom, grista nirringrazzja anki li sur Pufan tal-li ġejta unek fil-Komitat tal-Impigi, grazie anki il-dawk li għam li segwewna anki fil computers U bekk nistaw nal u illa tagħna illum. grazie. Okay. So.